Nilqakom għal din il-laqa għal Komitat tal-Affarijiet Legali. Nibdew billi naddottaw l-agenda saru dawn it-tibdiliet għal verżjoni oriġinali il-laqa tal-koordinaturi ġiet proposta atleta fil-ħodu bejn disa u l-10 kwart ta' fil-ħodu Punt 31 fil-gwar tal-iskambju ta' femmit ma' Sur Stoiber ġiet posposta għal-laqalimis u fuq talba ta' Sur Anderson mill-Partit tal-Ħodor qed niproponu li nitrattaw il-kwistjoni fil gwar ta' nqas tal-Komissjoni mill-twieġeb uh, mistoqsija ta' priorità fil gwar ta' trattat ta' Marrakesh skont il-regola 130 eh, nindirizzawa taħt la jowbi fl-ħar tal-laqa. Nittama illi il-membri jaqblu ma din il-proposta jider li huwa l-kas il-fatt. Għaw, xie oġġezzjoni jew suġġerimenti għal tibdil fuq l-agenda? Mela, l-agenda hija adottata. Ad Mandiġ avvizi tal-President. Punt tlieta l-approvazzjoni tal-minuti tal-laqa jekk m'hemmx oġġezzjoni. il-minuti tal-ewwel u t-tnejn ta' Diċembru tal-2014 u t-tlieta ta' Diċembru 2014 jekk ma jkunx hemm eh, tibdiliet nistgħu noħduhom bħala approvati. Mela punt erba. Hawnhekk għandi l-unur li nista' nilqa' magħna il-Kummissarju Vera Jurova illi intom familjari magħha ser eh, intuwa il-possibilità li tresa introduzzjoni minna un bat eh, niftħu ħin għal mistoqsijiet u tweġibiet minnaħa tal-membri tal-kumitat. Is-sinjura Jurova nilqgħu hawnhekk u nagħdu il-kelma. Grazzi ħafna. Sur Svoboda. Sinjuri, jiena kontenta ħafna li nista' niddiskuti magħkom din l-aġenda komuni Tana li għandna għal din is-sena ġda anke fil-mandat tiegħi jiena nemmen illi l-koll iridu ntejbu s sitwazzjoni għall-interess komuni u anke għall-protezzjoni tal-ċittadini eh, u anke insaħħu l-fiduċja tan-negozji. Suq ġust waħdini din tkun ta' kontribut tajjeb u b'saħħtu sabiex anke eh, nsaħħu il-tħaddim tagħna kif ukoll il-ħajja tagħna ta' kuljum. L-inizjattivi tal-ġejni tagħna jistgħu jagħmlu differenza fil-prattiċi fil prassi ta' dawn l-qosma kollha u sabiex anke nsaħħu il-motivazzjoni fil-rigward ta' l-intraprizi aħna bdejna wkoll ix-xogħol fuq il-regolament tal-insolvenza. Is-Senjora Zvetka irnexxiela tagħmel kisbiet importanti ħafna imprenditori onesti jistħoq il-om li kollom l-appoġġ meta huma jaffaċċaw ċertu diffikultajiet u anke l-ġurisdizzjoni imsaħħa kif ukoll eh, titjib ieħor jistgħu eh, iwaslu għal titjib naf li din hija kwistjoni importanti ħafna l-Parlament it-twaqif ta' sistema ta' interkonnessjoni ta' dawk li huma reġistrati ser it u ukoll fir-rigward tal-proċeduri tal-kredituri aħna nemnu illi din twassal għal tibdil kulturali fil-kultura wkoll tal-tħaddim ta' negozju fl-Ewropa. Ma nix li nifqu hawnhekk għanna nagħmlu iktar u jista' jsir iktar. Aħna għabbażi anka ta' rakomandazzjonijiet eh, ta' l-Europol indirizzajna il- il-qasam tal-business failure. Naħseb illi hemm ħafna ostakli ħafna xkil illi qed ifixklu li l-intraprenditturi huma fil-mija biss ta' investituri illi lesti illi joħolqu sussidjarji sabiex jinvestu f'pajjiżi oħra tal-Unjoni Ewropea. Huwa importanti illi ikonna il-twaqqif tajjeb ta' kumpanija transkonfinali u s-sur Da Grand Pascal xtaqt nfaħru l-kooperazzjoni tiegħu fuq dan id-dossier. Xi wħud minnkom u rew tħassib tagħhom dwar l-impatt possibbli fuq din il-proposta u anka il- modelli ta' min ħaddem jew anka il-dak li jaffetwa il-ħaddim sforzat huwa importanti li konna bilanċ f'dan il-qasam u progress nistgħu niksbuh billi nifaċilitaw il-proċessar amministrattiv anka l smis kif ukoll kona proċeduri elettroniċi li jiġu introdotti u li jagħmlu sens anka sabiex ikun hemm inter konnessjoni fir-reġistri tan-negozju u anka eh, sabiex eh, nikkonforma ma' dawk li hemm fid-direttiva tal azzjonijiet kontra eh, ħasin ta' flus. Jiena xtaqt nirringrazzja il-rapporter kooperativ għax-xogħol tiegħu. U waqt il-kriżi rajna li shareholders ma kienux preżenti jew nkella għamlu pressjonijiet anke fuq il-kumpanijiet dan kien kawżat ta' dbatijiet kbar fuq is-soċjetà tagħna hemm bżonn illi nilħu kompromess bej l-investituri li għandhom bżonn l-għodda sabiex jaħdmu u anka fil-gwart tal-bord ta' diretturi illi jridu jħadmu l-kumpanija b'mod effettiv. L-aspetti ta' ħlas u kif ukoll ta' tranzazzjonijiet jridu jkunu imħarsa lejhom f'dan id-dawl. Naħseb illi dan il-fall tal-liġi tal-kompanija jista' jista' jsaħħaħ l-intraprizi fl-Ewropa u jina nixtieq illi ninkoraġixxu dan. Minnaħa tal-programm ta' ħidma tal-Kommissjoni għal-2015 il-suq waħdini digitali huwa inizjattiva importanti ħafna u ser jaħdem biss jekk aħna nindirizzaw il-bżonnijiet tal-konsumaturi u negozji. L-e-commerce għadu parti zaħira mill-modelli ta' tħaddim għaliex huma biss 14% tal-SMEs illi jużaw l-internal uh, online. Imma l-e-commerce jgħat jikber fl-Unjoni Ewropea brata ta' 10%. Il-konsumaturi jidher li qed ikunu nqas eh, fiduċjużi inqas konfidenti milli eh, jixtru minn pajjiżi oħra eh, tal-Unjoni Ewropea u dan jista' jkun il-kawża ta' frammentazzjoni tal-suq waħdini diġitali. Imma, peress li il-proposta fil rigward tal-Common European Sales Law ma nataċ appoċ għana nishtiq nirtirawa u nresqu proposta emendata din is-sena. Din se tkun waħda mill-inizjattivi l-ġodda illi ser tkun imħabbra permezz tal-pakket tal-suq digitali waħdieni. Aħna irridu nħarsu mill-ġdid li xkiel dan il-qasam u nixtieq li intom tkunu involuti b'mod dirett dawn il-konsultazzjonijiet u anka illi ngawdu minn dak li intom tistgħu tikkontribwixxu permezz tal-diskussjonijiet minn naħa tagħkom. Anka fil-Common Sales Law jidher li m'hemmx regoli fissi u anka eh, x'għandu jisir fir rigward ta' mużika li tkun web streamed u fiħdana suq waħdini digitali il-konsumaturi għandhom jixtru ċertu għamon ta' fiduċja eh, minn pajjiżi oħra u li anka jisibu l-aħjar prezzijiet tal prodotti li jixtiequ. Minnaħta minn il-bieħ għandu jkun f'pożizzjoni li joffri prodotti tiegħu mingħajr spejjeż żejda. Pereżempju, eh, xaħat li waffen tal-futbol ikun jista' jillogja sabiex jara eh, il-programm li jixtieq eh, fil-waqt li il-fornitur tas servizz ikun jista' joffri dan is-servizz mingħajr l-ebda limitazzjonijiet hemm bżonn ta' taħlita li tindirizza l-frammentazzjoni fis-suq diġitali waħdini u anke naċċertaw li l-konsumaturi jkunu protetti kif xieraq. Nixtieq nisma' l-opinjonijiet tagħkom fuq dan. E naħdmu flimkien imkien u nżommu f'moħħna illi tkun xi tkun it-triq li naqbdu hemm bżonn illi nsibu soluzzjoni illi tkun konsistenti mal-leġizlazzjoni mal leġizlazzjoni ta' tal tal-konsumatur. Nixtieq li nkonkludu wkoll żewġ fajl oħra illi jagħmlu aktar faċli sabiex il-ċittadini jgħixu u jivvjaġġaw il-dettijiet matrimonjali u il-partnerships kif ukoll eh, l-aċċettazzjoni tad-dokumentazzjoni tad-dokumenti. Hemm bżonn illi innaqsu l-pis amministrattiv minn fuq iċ-ċittadini kif ukoll li nħaffu il-proċess jiena Inseraħ fuqkom u l-appoċ ta'kom favur dawn il-files u zgur li niksbu riżultati tajbin. Xtaqt nħodin l-opportunità sabiex nidħol f'dialogu miftuħ ma'kom mingħajr l-ebda tabus eh, fil-gwart tal-aġenda futura tagħna. Per eżempju, nindirizzaw liġi tal-familja. Fl-2015 nixtieq nindirizza l-eżaminazzjoni mill-ġdid tal- regolament illi indirizza il um, kwestjoniet matrimonjali u l-responsabiltajiet tal-ġenituri. Rajna li dawn in-nuqqas taftim qiegħed jikber fl-Unjoni Ewropea minħabba li ikbar ta' ċittadini kif ukoll il-numru dejjem ikbar ta' familji internazzjonali. Il-konsultazzjoni anke minħata tal komissjoni u diskussjoni ta' april tal-2014 juru illi għat fadal fuq xiex naħdmu għanna bżon mekanizmu li jaħdem iktar malajr iktar effettiv sabiex iħaffef il-proċedura fil-gwar ta' rikonoxximent ta' deċizjoni tal-qrati f'kol tal-implementazzjoni tagħhom. Jiena se nkun qed noħroġ proposta minn ħadd dwar dan. Ċaqli eh, ikbar ta' ċittadini u anka tal-intraprizi dejjem qed jinvolvi iktar eh, relazzjonijiet ma' pajjiżi terzi u għalhekk il-ftehim internazzjonali ma' dawn il-pajjiżi huma indispensabbli sabiex noħolqu din iċ-ċertezza li għandna bżonn eh, għaċ-ċittadini fil-mandat tiegħi jiena nixtieq insaħħa l-kooperazzjoni multilaterali fil-qasam estern tal-ġustizzja ċivili u għalhekk nixtieq nipparteċipa b'mod attiv fix-xogħol ġewwa diħek fuq il-liġi privata u internazzjonali fejn l-Unjoni Ewropea ilha membru sa mill-2007. Lantana u ila naċċertaw il-protezzjoni tal-ċittadini u tan-negozji li lin mill-frontieri tal-Unjoni Ewropea. Fil-qasam tal-liġi tal-familja, l-Kommissjoni tippromuovi l-aċċess tal-, -tal, -tal, -tal, -tal, -tal, -tal, -tal, -tal pajjiżi terzi sabiex jirratifikaw il-konvenzjoni bħal dik ta' 88 fil-rigward tal-ħtif ta' tfal. Strument illi huwa importanti sabiex jiprevjeni ħtif ta' tfal u li jinkludi 93 pajjiż kontrajenti kif ukoll illi jsaħħaħ il-protezzjoni favur it-tfal. Il-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea riċentament ikkonfermat li l-kompetenza tal-Unjoni Ewropea f'dan il-qasam ta' ħtif ta' tfal hija importanti u anka aċċettat u tirrakkomanda l-aċċettazzjoni ta' aktar pajjiżi fir rigward tal-Konvenzjoni ta' 88. Hemm bżonn ta' l-unanimità eh, minnaħa tal-Konsil illi hija sfida kbira. jiena qed naħdem mal istati membri sabiex naċċerta illi jkun hemm koordinament u anke ftehim kemm jista' jkun malar fi rigward ta' eh, aċċess futur. il kummissjoni diġà proponiet illi taċċetta eh, l-aċċess ta' tmien stati ġodda l-komitat ta'kom appoġġa bisħieħ dawn il-proposti. Nittama illi il-kwistjoni ta' kompetenza ġiet iċċarata min-naħa tal-qorti u għalhekk nistgħu nersqu lej Tim mal-ġurnata tal-Kunsill. Fuq liġi kummerċjali u ċivili, il-Kummissjoni qed taħdem bisħieħ fil xogħol preparatorju li qed jitwettaq permezz tal-konferenza ta' The Hague fil-rigward tal-rinforzar tal-ġudizzju dak li għom sejjaħ il-Judgment Project. Ix-xogħol tal-Kommissjoni jimla vojt importanti fil-protezzjoni tal-kumpaniji u protezzjoni legali tal-kumpaniji tal-ċittadini tagħna u joħloq il-qafas fejn dawn ikunu jistgħu eh, jiċċaqalqu eh, madwar id-dinja f'ambjent iktar sikur. Naħseb illi dan jaħdem tajjeb jitfit mal-politika ta' kummerċ tal-Unjoni Ewropea. Forsi dan jinstema tekniku ħafna, però lan finali huwa wieħed dirett illi nifaċilitaw il-ħajja ta' ċittadini tagħna. Ma rridux ukoll inwarbu proposti li diġà qegħdin hemm resqa qudiemna. Ħan indirizza tnejn minnhom fil-gwar ta' reviżjoni ta' regolamenti fil-gwar ta' small claims procedure nasib li intom Eh, familjari mal-linji ġenerali ta' adottati minna tal-Konsil u aħna mill-Komissjoni nħossu li jekk aħna verament rridu nejnu nasemmi ze threshold ta' 2000 euro irrit jitla il-fuq għaliex il-valur medju tal-small border ta' small claims jitla madwar 40.000 euro. F'dan il-kontest naqbel ma' rapporter Sinjora Ertenberg illi inqas ta' rimedju effettiv ser uh, jillimita l-opportunità uh, li wieħed uh, ikollu um, kawżi fej juhdak li ħaqqu. Jina nappoġġa l-appoġġ jina nappoġġa il-parlament illi jgħat jaħdem favur is-simplifikazzjoni ta' tal-an naf li l-Parlament qiegħed eh, jistaqsi eh, janalizza eh, l-ambitu ta' dan u naħseb illi tamir naħdmu flimkien sabiex insibu punt komuni fej l-ċittadini u l-kumpaniji jistaw igawdu minn tnaqqis burokratiku u formalitajiet kemm se jkun malaj. Xtaqt nagħmel referenza għal kontribut utli minnaħa tagħkom fil-gwar tal-Justice Scoreboard aħna qegħdin naħdmu sabiex naraw kif nistgħu nsaħħuh sistemi ġudizzjarji effettivi huma fil-qalba ta' soċjetà u jistgħu jsaħħu anke tkabir ekonomiku. Jiena ħerqana sabiex inkomplu nsaħħu din l-odda. Mekkaniżmi alternattivi se jkunu importanti anke fil-sistemi ġudizzjarji u anke l-online dispute resolution, resolution scheme Hija importanti wkoll u din ser titneda fl-2016 u sertejn f'dan il-kontest. Xtaqt ukoll nisħa illi l-Alternative Online Dispute Directive tit tkun trasposta mill-istati membri din is-sena din tipprovdi għal soluzzjonijiet il barra mill-qorti li bin ħafna aspejjeż fej il-konsumatur u il-kummerċant jifrankaw minn proċeduri li jihdu tul ta' żmien u li jiswa ħafna flus. Is-servizzi minnaħa tagħna qed jaħdmu fuq l-online dispute resolution u l-iżvilupp tekniku tagħha. Fil-25 u 27 ta' Novembru eh, tal-2014 il-Kummissjoni għamlet il-testijiet minnaħa taħħa u rapporti ta' dan il testijar ser jitressaq kom iktar tard din ir-rebbija. Xtaqt illi inkomplu bil- l-sforzi minna ħatana sabiex verament insaħħu din il-kultura ta' eh, fiduċa reċiproka U ser nsaraħ fuq l-appoġġ minna ħatakom għal xogħol futur tagħna f'dan il-qasam. Grazzi ħafna tal-attenzjoni tagħkom. Uh, I thank you also, Madam, for your introductory. Grazzi, Sinjura, l-kommenti ta' introduzzjoni tiegħek. Inti u rejtna fejħa tpoġġi enfasi x-prioritajiet għandek, x-agenda għandek u rejtna wkoll li inti fimt sew il-mistoqsija li il-mistoqsijiet li għamennilek fil-smieħ, l-ewel smieħ tijak qabel il-nomina għal din il-kariga ta' komissarju, inti l-eqreb kummissarju għal dan il-komitat. Għalek, jena ċert l-membri issaħa japprofittaw minn din il-possibilità li kollom dialogu reali Miak biex inresqu il-qoddim l-aġenda komuni tagħna. Issa nistieden lill-membri sabiex jistaqsu mistoqsijiet lill komissarju u jużaw il-ħin illi għanna għandi lista tal-kellima is-sur radje fl-ewwel kellim. Grazzi, grazzi President. Signora Jurova, ftit tal-jemilu Il-regolament ta' Brussell wieħed emendat daħal fisseħ u dan għandu jiġi nfurzat mod awtomatiku fl-Unjoni Ewropea skont deċiżjoni tal-qorti. Iżda l-implementazzjoni li tirnexxi tiddependi fuq fiduċja reċiproka kif imħallef jista' jkun żgur li drittijiet proċedurali tal-naħat ġew eh, protetti matul il-proċedimenti legali l-iktar meta dawn ittellaw il-qorti u anke f'dak li huwa protezzjoni ta' tfal matul ismieħ. Inti f'ismieħ tiegħek qed li kont se taħdem favur standards proċedurali minimi li kellhom itejbu il-fiduċja u l-interazzjoni fost il-membri tal-ġudikatura Ewropej. Fejn wasalt u x'tip ta' riżultati nistgħu nistennew? It-tieni mistoqsija tiegħi dwar il-kodifikazzjoni tad-direttiva tal-liġi tal-kumpaniji dan huwa element tal-programm ta' ħidma tal-Kummissjoni għal 2015. Ġifieri għandna nistennew xi riżultati dal-waqt tatina daqsxejn ta' aġġornament dwar fejn wasanna fir-rigward ta' din il-kwistjoni.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 Nixtieq ngħidlek li dan il-programm tiegħek, dan il-pjan tiegħek u koerenti ma' l-istennijiet li għandna aħna. Dawn il-kwistjonijiet huma ta' priorita għalik u għal-kollaboraturi tijak. Ir-revizjoni tal-regolament Brussel 2 hija importanti. Din hija dwar kwistjonijiet marbutin mal-ħajja ta' kuljum, iċ-ċittadini kollha Ewropej li jibdlu l-istat ċivili tagħhom, residenza tagħhom jekk ikun hemm l-importanti huwa li niggarantixxu drittijiet tat-tfal, l-iktar drittijiet tat-tfal. Irridu niproteġu il-żoni territorjali. Forsi tistattina ta' xi aktar dettal dwar din ir-reviżjoni. Imbagħad nixtieq nagħmel mistoqsija dwar. l-14 il-direttiva u l-pjan marbut magħha dwar it-trasferiment transkonfinali ta' sede tal-kumpaniji. Fl-2012 il-Parlament approva rapport ta' inizjattiva propja dwar dan is-suġġett. Kien ikun aħjar kieku kien hemm x'interventi leġislattivi dwar dan is-suġġett qed nara li inti dal-waqt ħat is kwistjonijiet marbuta mal-prosekuzzjoni mal-proġett Justice Scoreboard. Iżda jien nixtieq nistaqsik illi fil-laqat tagħna din il scoreboard tiġi interpretata, tiġi użata b'tali mod li ikun hemm titjib ta' kif taħdem il-ġustizzja fil-pajjiżi differenti ma rridux naslu. Punt. Fejn nitolbu ġara mill-punti vista politiku jista' jkun hemm tentazzjonijiet ta' dan it-tip l-iktar jekk inqisu l-kwistjonijiet ċivili u kummerċjali u anke kwistjoni penali dik li hija Justice Scoreboard, it-tabella tal-ġustizzja. Dwar id-dokumenti pubbliċi imbagħad. Ma nafx forsi diġà deċidejtu x'direzzjoni ħataqbdu fil-ħidma tagħkom hawnhekk. Nixtieq nfakkarkom li fil-leġislatura ta' qabel aħna temmejna l-ħidma ta' dan il-kumitat u kien hemm talba ċara illi għamilna ta' taħt fuq f'dan is-settur. Għaliex Dawn huma bidliet rivoluzzjonari dik kontra l-burokrazija pereżempju ja tassew diffiċli mhux biss fuq livell tal-Unjoni Ewropea ma anke fuq livell ta' kull stat membru. U għalhekk jidirli illi rridu indikazzjoni ċari tal-passi li rridu nagħmlu wieħed wara l-ieħor biex bekk ikonna sitwazzjoni iktar simplifikata. Nagħmlu l-affarijiet mod sempliċi biex imbagħad ngħaddu għal dawk daqsxejn aktar ikkumplikati pass wara pass bil-mod il-mod u nuru li dawn il-passi qed isiru biex jaqdu li ċittadini tal unjoni Ewropea. Mbagħad kumment tal-aħħar, il-kollega diġà tkellem dwar Brussell wieħed li aħna trattajnieh dan fil-kumitat tagħna għal xi snin. Jiġifieri il-fiduċja fil-ġustizzja fil-bosta stati membri. Irridu nibnuha flimkien din il-fiduċja ma triq oħra. Irridu nappoġġaw l-entitajiet nazzjonali tal- ġustizzja ħalli jadottaw il-miżuri komunitarji bl-aħjar mod u rridu nipperswadu lil nfusna li hemm bżonn ta' rida tajba u kollox irid isir b'mod konkret u b'onesta. Anke fuq livell ta' eżekuzzjoni għaliex b'dan ir-regolament Brussell wieħed aħna qegħdin inwettqu bidla importanti Hemm kwistjoni oħra marbuta mal-small claims. Dwar l-ammont u il-limiti tal-small claims 5,000, 10,000, 15,000. Saħar mill-aħħar hija deċiżjoni politika ma naqbel mal-approċ. Ma tridx tkun ammont, ma jridx ikun ammont baxx wisq jekk aħna rridu li dan ikun strument ta' sewi, nixtieq nrollok ħalar darbohra u nittama li inti tirnexxi fit twettiq ta' dan il-pjana sena 2015. Issa, Sinjura l għandha xi mistoqsijiet u mbagħad ngħaddu għat weġibiet minn tal-Kummissarju. Iva, grazzi Komissarju, grazzi President. Nixtieq nassigurakom li dan il-Kumitat wis probabbli ħajvota favur it-tmien rapporti dwar l-adeżjoni ta' pajjiżi terzi għal konvenzjoni ta' 80 ta' lajja dwar il-ħtif ta' tfal. Nittama li dak li hemm bżonn isir, isir mill-aktar fis possibbli f'istituzzjonijiet oħra. Inti qed li tixtieq taħdem dwar kwistjonijiet matrimonjali u sobijiet reġistrati, inti x'taħseb li jistgħu ikunu l-konsegwenzi tal-fat li bosta stati membri diġa jirrikonoxxu il-partnerships reġistrati. Għal xiex jista' jwassal dan u kemm inti ottimista li jista' jkollna proposta u deċiżjoni dwar dan imbagħad xi ħaġa differenti. In-nisa fuq il-bordijiet ta' ġestjoni tal-kumpaniji Nimmaġna li inti tiddeċidi dwar din il-proposta u xirrit isir dwar din il-proposta. Il-Parlament kellu diskussjoni tiegħu il-ġimgħa li għaddiet. Nixtieq nisma' minn għandek. X'inhu l-pass li jmiss? Hemm każijiet li juru li għandha bżonn hemm bżonn tittieħed azzjoni. Soda biex bekk ma jkonniex numru baxx, numru skandalus ta' nisa fuq il-bordiet ta' ġestjoni tal-kumpaniji dan għandu jimxi 8 feet ma' l-isforzi li nħedġu n-nisa biex ikollhom pożizzjonijiet manageriali fil-kumpaniji biex bekk ikun hemm minn fejn wieħed jażel il-membri tal-bordijiet tal-kumpaniji. Grazzi. Grazzi għal mistoqsijiet tagħkom. Nixtieq nibda' Bl-aħħar mistoqsija. Insejt ngħid xi ħaġa fid-diskors ta' ftuħ tiegħi li jiena lesta li kolli diskussjoni ma'kom ukoll fuq bażi informali m'hemmx għalfejn noqogħdu nistennew għal biex niltaqgħu b'mod formali u biex nitkellmu ma' tasbux darbtej biex titkellmu miegħi mod informali u bejn il-laqat. Dwar in-nisa fuq il-kumpaniji, fuq il-bordijiet ta' ġestjoni tal-kumpaniji. Iva, hemm numri ċifri baxxi, skandalużi ta' nisa li jpoġġu fuq il-bordijiet tal-kumpaniji bħalissa l-istatistika tajt illi hemm 16% u fil-pajjiż tiegħi madwar 10% ta' nisa. Ir-riżultati jvarjaw minn pajjiż għal ieħor. Jiena favur il-proposta. Nixtieq nagħtiha promozzjoni għaliex mhux biss huwa ġust li n-nisa jkollhom daw il-karigi li jitilgħu fl-iskaluna, imma eh, jagħmel tajjeb għall-ekonomija għaliex id-diversità fil-bordijiet f'pożizzjonijiet manageriali hija ta' vantaġġ u twasal riżultati aħjar fin-negozji. Jiena tkellimt mal-managers tal-kumpaniji fir-Repubblika Ċeka u kollha qalu illi huma jfittxu mod attiv lin-nisa jridu lin-nisa għaliex ma jridux jaħlu talent fost in-nisa. N-nisa għazal nixtiequ nipromovu. Għanna bżonn bosta stati membri biex jissieħbu magħna, jissieħbu fil-bord magħna dwar din il-proposta. U għalek jena Iva ħanġilet favur għal favur il-bidla fl-approċ ta' bosta stati membri. Fil-ġimat u fil-xur li ġejjin matul il-presidenza tal-Latvja. Il-partnerships reġistrati u l-propieta matrimonjali Iva leġislazzjoni li għada pendenti. Jena tkellimt mal-Ministru Pollak dwar il-pożizzjoni tal-Polonja u kol aħna tkellimna dwar dan mal-presidenza tal-Latvja. Aħna fimna li hemm bżonn aktar ħin għaliex xi stati membri iridu jibdlu il-pożizzjoni tagħhom dwar il-proposta. Iridu l-ewwel isibu l-pożizzjoni tagħhom dwar il-partnerships reġistrati. U għalek jiena nemmen illi aħna ħanitrattaw dan il-punt fil-Kunsill fit-tieni nofs ta' din is-sena. Imma hawnhekk qed inkun daqsxejn ottimista. Nittama li jiġri hekk għaliex biex nadottaw jekk nadottaw din il-leġislazzjoni ta' bilħaq nkunu qed nagħtu tint lil koppji miż-żewġin u l koppji f'partnerships irreġistrati biex jiffaċċaw il-problemi tagħhom meta jkunu qegħdin jivvjaġġaw jew jgħixu lil mixtutu dwar small claims. Iva, dan ħajjejn ħajati daqatit l negozji Ewropej u matul is-sitxur li ġejjin ħansibu ftejjim dwar il-limitu minimu għaliex iva l-istati membri jifmu il-bżon ta' leġizlazzjoni bħal din u hemm rieda b'saħħitha li jinstab ftejji u li naslu għal konklużjoni mhux ħanoqgħod ngħidilkom fejn wasanna f'dak li huwa limitu ta' l-ammont limitu finanzjarju ma nkun qegħdin ninnegozjaw din il-kwistjoni. L-aktar mod qalil. Naqbel 100% li l-infurzar ta' Brussel wieħed importanti dan jorbot ma l-ewwel mistoqsija wkoll. Regolament Brussell wieħed jagħti ċertezza fil-qasam tal-ġurisdizzjoni tal-qrati u rikonoxximent tal-deċiżjonijiet ġudizzjarji. Hekk iridu nagħmlu biex nibnu il-fiduċja u biex nirnexxu u biex nirnexxu Dan kollu għandu jkun ibbażat fuq fiduċa reċiproka imtejba. Ir-regolament Brussel wieħed huwa regolament importanti immens u nemnu l-permess ta' implementazzjoni li tirnexxi ta' dan ir-regolament aħna nistaw nimxu l-qoddim biex niksbu l-fiduċja inneħu saffi ta' burokrazija u nneħu l-ostakli għad ċittadini u negozji li jkunu attivi madwar l-Ewropa dwar id-dokumenti pubbliċi. Napprezza l-pożizzjoni tal-Parlament biex tkabbar l-ambitu tal-dokumenti pubbliċi li ġiru rikonoxxuti b'mod transkonfinali. Iżda il-pożizzjoni tal-Kunsill kienet li in-numru jkun limitat. Negozjati ħajibqaw għaddejjin jiena nittama li fis-sitxur tal-presidenza tal-Latvja aħna naslu għal ftehim u nibdew it-trilogu dwar ċerti pożizzjonijiet ta' kompromess. Dwar il-scoreboard tal-ġustizzja, Aktar ma naħdem bħala komissarju, aktar napprezz, aktar edha napprezz dan l-istrument. Għalix jatina stampa ġenerali ta' situazzjoni fl-istati membri fil-proċeduri tal-liġi ċivili, jattina stampa dwar l efficienza tas-sistemi tal-ġudikatura u entitajiet fl-istati membri u jiena ħannuża dal-istrument bl-aqwa mod possibbli sabiex inħeġġeġ lill-istati membri li għandhom ċertu xqu biex jieħdu passi effiċenti ħalli jtejbu s-sitwazzjoni. Nizmin għal żmien il-kwistjoni ta' tkabbir ta' din l-iskorbur tal-ġustizzja għal proċeduri kriminali jiena nemmen illi tkun xi ħaġa ta' sewi. Jekk nagħmlu hekk, iżda għandna bżonn daqsxejn ta' żmien ħalli ninnegozjaw mal-istati membri. Iżda jiena iva nikkonsidra tassew bżon juża biex inkun nistgħu inqablu s-sitwazzjoni dik li ġustizja kriminali. Dwar ir-regolament Brussel 2A il-mistoqsija li saret li jekk irridux nibdlu u nagħmlu aġġornament. Nixtieq narrafkom li aħna nixtiequ natu seta il-konjugi biex jażlu l-qorti mm, għad-divorzju jew separazzjoni u nħeġġuhom biex jisibu soluzzjonijiet amikevoli anke fl-aqwa interess ta' tfal, hawnhekk it-tfal huma priorità. Ridna niffaċilita one-stop shop għal proċeduri fejn jisfaxxaw il-familji. Ġifieri kun hemm konsolidazzjoni aħjar tal-proċedimenti familjari, divor, divorzju, manteniment, responsabilità tal-ġenituri u nqisu l-interess ta' tfal u l-amministrazzjoni tal-ġustizja kif suppost. Punt li jmiss naħħu il-formalità tal-ekzekwatur fil-proċedimenti fejn hemm involuti tfal biex naqsu l-ispejjeż u d minn fil-proċedimenti legali. Nistabilixxu standards komuni minimi għal smieħ ta' tfal biex nassiguraw protezzjoni aħjar ta' drittijiet ta' tfal u nassiguraw fiduċja aħjar fost l-istati membri. Dun integraw il-proċeduri ta' ritorn u niċċarawhom għal tfal maħtufa u niproteġu l tfal mill-effett li jamlu sara tal-ħtif minnaħa tal-ġenituri rridu standards ta' nfurzar ħalli kunem infurzar kif suppost liktar f'kustjonijiet ta' kustodja ta' tfal umbat irridu nirfinaw il-kooperazzjoni amministrattiva bejn l-autoritajiet nazzjonali dawk tal-welfare ta' tfal ħalli nħarsu l-aqwa interessi ta' tfal. Dawn kienu il-punti ewlenin. Uh, thank you much. Grazzi ħafna. Għanna ħames membri oħrajn li għandhom mistoqsijiet għalik u għanna u koll l-sur Timmermans li għat jistenna wara l-bib. Mela, jina nishti nitlob l membri illi jamlu mistoqsijiet tagħhom fil-qosor u eh, il-Kummissarju u kollek joġoba nitloba illi twieġeb fil-qosor sabiex eh, mbatna intemmu din l-ewwel laqa li tana maħħa u eh, żgur se jkunna oħrajn fil-ġejjeni. Is-Sinjura Gutland. Grazzi, President. U grazzi ħafna Sinjura Jurova għal dik il-prezentazzjoni u tal-li tajtna din l-opportunità li niddiskutu miegħek importanti. Jiena għandi mistoqsija dwar il-suġġerment li għamilt dwar il-kumpaniji. Eh, jiena ma ħassejċ li kien ċar ħafna kif kien biħsibek taġixxi jekk eh, ux biħsibek tieħu elementi mis suġġerimenti dwar dawn il-kumpaniji u tankludu għan fi proċessi leġislativi oħrajn jew inkella jekk beħsib ux beħsibek is-saħħaħa u eh, tevita illi tkun eh, problema kif illum jiġifieri li tkun opportunità għal kumpaniji illi eh, ma jagħtux każ il- liġi dwar it-taxxa u jista' jkun li ikonna eh, problema mbagħad bil-kondizzjonijiet ta' xogħol eh, minimi, etc. Affarijiet li diskutajnihom diġà eh, f'dan il-komitat. Il Jiena ma nafx eżatt x'beħsibek tagħmel jekk u x'beħsibek tirtira u mbagħad tinkludiha f'leġislazzjonijiet oħrajn jew inkella se tejjeb is-suġġeriment li mbagħad ma servix bħala liġi li tista' tintuża b'mod abbużiv mill-kumpaniji. Nispera li kont ċara daqs il-kristall fil-mistoqsija tiegħek. Uh, Mr. Kester. Sir Kester. Ja, vielen Dank. Ähm, Grazie ħafna, Signora Jurova. Grazie ħafna, Signora Jurova. Grazzi xtaqt äh, nindirizzat tlet punti l-ewennet li jena nħoss li anka wara l-attakki f-Parizi ma naħsibx li eh, nistaw naddu mill-agenda jekk daqs li ma ġra xejn irridu naraw kif ser eh, naħdmu fir-rigward ta' eh, libertà tal-espressjoni u s-sigurtà għadejn diskussjonijiet intensivi anka fil-Ġermanja, anka fil-rigward tal-PNR, per eżempju, għalek nixin kun naf minnħatakom kif fil-rigward tal-rwol tijak prezenti issa ser eh, taħdem eh, sabiex nsibu bilanċ bej il-liberta u s-sigurta. Minnaħa tal-grupp tijaj, il-Soċjalisti Demokratiċi, rridu eh, naraw illi kif nsibu anka bilanċ bej li nkunu soċjali u demokratiċi u għalek importanti illi ma nfisklux il-proċess ta' dawn elementi fl-Europa. Fil-gwart ta' situazzjoni fl-Europa, l-fiduċa minnaħa tal-konsumaturi, x'taħseb inti li għandu jissir sabiex anka jkona iktar ċertezza eh, mill-element legali? Uh, thank you, Mr. Buda. Grazzi, Sur Buda. Grazzi ħafna, Sr. President, u grazzi Signora Kommissarju tal-li ġejt hawnhekk żewġ mistoqsijiet fil-qosor x'inhi l-pożizzjoni tiegħek u dik tal-Kummissjoni jekk teżisti pożizzjoni dwar il-persuni eh, naturali illi isiru insolventi għaliex persuni entitajiet naturali u koll irridu jkollhom il-possibilità li ħalsu d-dejn tagħhom f'mument jew ieħor issa, il-Kummissjoni biħsieba toħloq affass legali biex tindirizza di sitwazzjoni għax kif huma l-affarijiet bħalissa memx trattament indaqs pal eh, bejn il-kumpaniji u persuni naturali. Umbat mistoqsija oħra li b'xi mod jew ieħor hija marbuta ma lekk imsejħa dittatura tal-banek fejn il-klijenti qed isiru vittmi klienti illi ħafna drabi mux qed jirnexxilhom iħallsu il-self li jkunu ħadu mill-bank u ħafna drabi wkoll minħabba ir-rati għolja ta' interessi li kultant anki jirdoppjaw fir-Rumanija bħalissa għaddej dibattitu sħiħ dwar il-krediti fil-franki Svizzeri fejn ir-rati tal-interessi irdoppjaw u għalek iċ-ċittadini eh, mhux qed jifilħu illi ħalsu lura il-flus li għandhom jagħtu lil banek Nistaqsik il-Kummissjoni biħsiba tagħmel toħroġ b'xi ħaġa dwar eh, dispozizjonijiet fuq dawn l-affarijiet li jeżistu fil liċi Franċiża u grazzi ħafna, Sinjura Ferrara. Grazzi ħafna, warna f'sinarri tajjeb, Sinjura Komissarju il-Kommissjoni il ċtida għalet li diskontinuità politika se tindirizza. U għalek il-Kommissjoni deċidat li tirtira proposti li diġa nħassi li ma kienx hemm ġejjini, ma kienux konformi mal-għanijiet għaliex hemm bżonn li l-istituzzjonijiet kollha jaħdmu fuq dak li huwa l-iktar importanti u f'applikazzjoni ta' dan l-ewwel impenn politiku waħda mill-proposti li se tiġi tirata huwa dak dwar il-maternity leave minħabba illi nħallaq dan l-imblok fil-Kunsill din hija sitwazzjoni inaċċettabbli anke l-ħarsin ta' nisa li huma ommijiet u anke ta' uliedhom anki sabiex ikun hemm trattament indaqs tal-ħaddiema kollha fl-Unjoni Ewropea u jiena xtaqt insaqsik kif beħsiba teleb din is-sitwazzjoni il kummissjoni x'informazzjoni tista' tina dwar din proposta direttiva li eventwalment se eh, tiġi se tieħu post dik li weħlet fil-Kunsill. L-aħħar mis-soqsija tamela Sinjura Rozier. Grazzi ħafna, Sur President, grazzi Sinjura Kommissarju tal liġej tawnek hawnhekk illum biex ikonna dan l-iskambju ftit mis-soqsijiet dwar suġġetti li semmejtint l-ewwel il-liġi Komuni Ewropea dwar il-beħ li inti se temenda jiena nistaqsik Se tkun il-filosofija ta' din il-proposta il-ġdida se nibqu fuq dan il-29 reġim jew inkella se morru għal eh, armonizzazzjoni. X'se tkun il-filosofija għal din il-proposta l-ġdida? ċbitli l-attenzjoni b'dak li għat dwar il-diffużjoni ta' kontenut audiovisiv fissu intern Ewropew u eh, meta wieħed ikollu aċċess għal kontenut eh, u meta ma jkunx fil-pajjiż abitwali tiegħu. Dan m'għandux ikun ta' xkiel mbagħad il-fatt li wieħed jirikorri għal liċenzji Ewropej biss, dan se jeddet il eh, dawk li huma bbażati f'territorju eh, partikolari. Mbagħad hemm dik il-problema tal-lingwi li hija marbuta ma' diffużjoni ta' kontenut madwar l-Ewropa kollha għalhekk jiena nixtieq inkun naf kif inti apprezzajt l-impatt ta' dawn il-proposti illi inti besibek eh, beħsibek tagħmel dwar il-vjabilità tal-dawk illi xandru u anki diversità tal-kontenut fil illi għalih għandhom aċċess il-konsumaturi. Bat jekk jiena fimt sew, inti eh, taqbel mal-proposta li kunem eh, rappresentanza għandaqs bejn nisa rġiel fil-boards tal-kumpaniji grazzi imma batem il-kwistjoni tal-maternity eh, leave li għaw kol essenzjali sabiex eh, nisa jisibu postom fid-dinja ekonomika u jiena nishtiq nkun nafxieġ proposti għandek fuq dan is-suġġett. Grazzi. Grazzi ħafna għal dawk il-mistoqsijiet. Imma issa se nitlob lill-Kummissarju anke minħabba li nuqqas ta' ħin biex twieġeb dawk il-mistoqsijiet illi għandhom x'jaqsmu mal-kompetenza ta' dan il-Kumitat. Almenu tnejn minn dawk il-mistoqsijiet ma kinux rilevanti għal kompetenzi ta' dan il-Kumitat. Sinjura Kummissarju, jekk jogħġbok. ħa nitkellem bil-lingwa tiegħi sabiex eh, nkun nista' nitkellem aktar malajr. Jiena mhux se nitkellem dwar il-maternity leave għaliex din il-proposta ma ġietx irtirata għad baqa sitt xhur sabiex l-istati membri jiddeċiedu. Mbagħad dwar il-situazzjoni kif se tkun la darba tiġir tirata liġi Komuni Ewropea dwar il-bejħ, aħna analizzajna bżonnijiet tas su u tal-konsumaturi, għanna grupp ta' konsultazzjoni li qed jaħdem biex ifassal proposta ġdida Issa ħna qegħdin niddiskutu alternattivi differenti mill-armonizzazzjoni għal ħafna uh, proposti alternattivi oħra. Issa naraw x'se jkun ir-riżultat aħħari. Issa dwar il-proposta dwar kontratti eh, kontenut digitali dan se nippubblika friga fl-aħħar tax-xar Umbat il-bilanċ bejn il-limiti tal-libertà u sigurtà mill-banda l-oħra dan dinja kwestjoni rilevanti ferm Eh, nar l-erba se jkonna laqa tal-kolleċ fejn aħna se niddiskutu kwistjonijiet li rigwardaw is-sigurtà u jiena se naqdi r-wol tiegħi bħala kummissarju responsabbli għall-ġustizzja. U jiena hawnhekk hija responsabbli għal mandat tar-rest Ewropew imma jiena wkoll se naħdem favur il-protezzjoni tad-data u tal-privatezza u importanti illi insibu il-bilanċ xieraq u nevitaw li kunem reazzjoni isterika għal dak li seħ imma mbżon illi nieħdu uh, passi eh, dwar id-drittijiet tal-awtur dana mhux kompetenza tiegħi jelek mhux sen wieġeb. Umbat dwar il- proposta fuq il-single member companies. Hawnhekk għadha ma ġietx adottata proposta bħalissa għadna dejjem bil-konsultazzjonijiet dak li aħna nixtiequ nagħmlu huwa li u li kunem użu ħażin jew abbuż ta' dan il-modell mill-kumpaniji. U l-aħħar punt dwar l-insolvenza u jekk ux uh, beħsibna nindirizzaw insolvenza ta' persuni naturali u inti semmejt il-, il dittatura biex najdu laek tal-banek, iva ħna tal-kwistjonijiet edin eżaminawu manki l-insolvenza ta' persuni naturali, nemnu illi dan jista' jkun segwitu eh, potenzjali għal dik li hija insolvenza tal kumpanija Edin naraw iħtiġijiet eżattament x'inhuma. Umbat biex nikkonkludi, irrit nirringrazzjakom u niskuża ruħi illi minħabba nuqqas ta' ħin ma stajċ illi nwieġeb il-mistoqsijiet kollha tagħkom, forsi nista' nwieġibkom bil-miktub. Nixtieq nirringrazzja lill-Kummissarju tal liġiet ġiet għattaftit tal-ħin hawnhekk magħna żgur mhux l-aħħar darba li qed niltaqgħu u jena ħerqan illi ikonna di diskussjonijiet kontinwi miegħek, Sinjura Kommissarju. Grazzi ħafna. Ladies and gentlemen. Signori, inkomplu s-sanati merħba l-ewel Vice President tal Komissjoni Ewropea, s sur Timmermans, li huwa responsabbli għal regolamentazzjoni aħjar, relazzjonijiet interistituzzjonali, l-istat ta' dritt u il-karta ta' drittijiet fondamentali. Dawn huma kompetenzi fejn eh, il-kompetenzi tagħna eh, jorbtu mal-kompetenzi tal-Kummissarju mod partikolari fir rigward ta' regolamentazzjoni aħjar is-simplifikazzjoni tal-liġi Ewropea, l-interpretazzjoni, l-applikazzjoni, l-monitoraġġ tal-liġi Ewropea, anki l-għażla ta' bażi legali u anki ir-rispett għal prinċipji ta' sussidjarjetà u proporzjonalità kif ukoll l-interpretazzjoni u l-applikazzjoni tal-liġi internazzjonali f'dak li tirrigwarda eh, l-Unjoni Ewropea kif inhi effettwata l-Unjoni Ewropea liġi proċedurali u miżuri marbutin ma' kooperazzjoni amministrativa u ġudizzjarja fi kwistjonijiet ċivili. l-interessi l-interess speċjali tagħna jinsab fil- ftejim interistituzzjonali tal-2003 dwar regolamentazzjoni aħjar U dan il-komitat jaħdem fuq kwestjonijiet bħal per esempio atti delegati, atti ta' implementazzjoni u problemi oħrajn marbutin maħom u kol peress illi waqajna lura fil-ħin nati il-mikrofonu l-Sur Timmermans. Grazzi ħafna, Sur President. U peress illi uh, il-ħin huwa illimitat, nissuġġerixi illi nieħu l-mistoqsijiet tagħkom mill-ewwel minn ma noqgħod nagħmel introduzzjoni twila jien. Now this is an, original solution. Soluzzjoni oriġinali, Sur Kommissarju. Qed nara diġà li l-Sur Kesta illi jixtieq jitkellem. first. Mr. Kester, please. Sir Kester. Ansprechen? Iva, xaqt nindirizza zewċ suġġet l-awnet il-liġi il-European Foundations Law illi jina nediskutuwa din il-Komissjoni donna waqqata l-isfel fuq il-prioritajiet tal-agenda tagħha. U uh, jiena wkoll bħala rapporter bat uh, itra sabiex intom terġa' tirrevedu sabiex dan id-dossier jaġejna ta' priorità. Hemm ċertu aspetti illi jisħoq ilhom diskussjoni bix-xerjetà, bis-serjetà. bis serjetà Naħseb illi dun indirizzaw kwistjonijiet importanti bħal distinzjoni bejn ruoli kif ukoll illi eh, responsabiltajiet eh, li għandhom jaqgħu fuq l-Istat membru. Naħseb illi eh, anka il-Komissjoni ta' min terġa' tiffoka x-xogħol fuq dan il-qasam. Dan kien l-ewwel punt tiegħi. It-tieni punt iktar jindirizza ir-rwol tiegħek bħala eh, rappreżentant tal-Kommissjoni fir-rigward tal-teħid ta' deċiżjonijiet naħseb illi hemm eh, bażi legali fejn qed ngħidu illi fil gwart tal-protezzjoni di m'għandix biss tkun nazjonali, nazzjonali, pereżempju fil gwart tal ġermanija ma tkun fuq il-livell tal-Unjoni Ewropea fejn għandek ehm, liġi sħiħa fuq il livell Ewropea. Naħseb illi din l-evalwazzjoni fej anka jkunem hemm eh, din id-deċiżjoni fej jkun hemm il- it-TTIP ma naħsibx illi għandu jiddaħħal dan it-tip ta' mekkanizmu mingħajr eh, ma nieħdu in konsiderazzjoni dawn it-tip ta' espressjonijiet anka legali. Ja, vielen Dank und herzlich willkommen, Herr Vizepräsident. Grazie ħafna nilqa hawnhekk li s sur Timmerman se jien għandi mistoqsija fir-rigward tal-segwitu tal-evalwazzjoni inti tkellimt illi dan għandu jaqa taħt il-Komitat ta' Regolamentazzjoni naħseb illi xaqt nistaqsi. xie eh, Xi jfisser dan fir-realtà, jiġifieri eh, ser tkun eh, ir-rwol tal dan il-Komitat. Smajna wkoll ħafna rakkomandazzjonijiet li għakamna tal-Parlament isaħħaħ ir-wol tiegħu imma donnu il-Kummissjoni mhux qed jaqbel ma' dan. U għalek, xtaqt inkun naf jekk inti t tiddiskuti dan permezz l-aġenda tiegħek anke mal-Kunsill. U anka eh, x'taħseb illi setgħu kienu l-iżviluppi mill-aħħar diskussjonijiet li kien hemm u li ta' min informana dwarhom. On, um, thank you very much for. Grazzi, ħafna l-mistoqsijiet tagħkom. Um, uh, the case is very simple. Uh, Il-kas huwa sempliċi imżon ta' unanimità fil konsil biex din tiġi adottata u żgur mhux forsi li mhux se jkun hemm unanimità fil-Kunsill, namlu x'namlu aħna. U jekk din hija s-sitwazzjoni, il-Kummissjoni trid tkun pragmatika u ma trid tħalli xi ħaġa fuq il-mejda li qatt mi se tasal biex eh, eh, titħed deċiżjoni dwarha fil-Kunsill għalhekk Kiku kien hemm pereżempju maġġoranza kwalifikata jista' jkun li affarijiet ikunu differenti imma minn dak li qed naraw huwa ċar illi ħafna stati membri mhux wieħed biss qatt mu se jappoġġawha din il-proposta għalhekk għal raġunijiet pragmatiċi il-Kummissjoni ddeċidiet li tirtira fuq l-ISDS jekk nisma lilkom, wieħed forsi jħol l-impressjoni li l ISDS hija xi ħaġa ġdida. eh, bosta eh, ta' SDS fit trattati kommerċjali għalhekk jekk dan l-avukat li semmejt inti għandu raġun mela f'ħafna każijiet ikun hemm ksur ta' liġi Ewropea u anki liġi internazzjonali għalhekk jiena ma naħsibx li din hija pożizzjoni vjabli. Imma sa madana kollu aħna din il-bot ħafna minn fejn nishtiq nkunu fil-ISDS. Għalix l-impen personali tijaj u għacċar jiena minix senajt Iva għal ISDS illi ma tqis il-pożizzjoni tal-ċittadini tagħna, tal-kultura tagħna, tal-mod kif aħna organizzajna s-sistema legali tagħna fl-Unjoni Ewropea, il-ħarsin tal-wirt kulturali tagħna, tal-differenzi kulturali li jeżistu bejnietna da kollu jrid ikun parti minn negozjati. U Mek ukoll irridu nżommu s-sot bħal Ewropej fil-psike tal-Amerikani dak li huwa tajjeb għall-Amerikani jew meqjus bħala tajjeb ukoll għall-bqija tad-dinja. U kieku kulħadd kellu jsir Amerikan, kulħadd ikun kuntent se jtir. Forsi huma hekk jaħsbuha imma aħna differenti u f'aspetti differenti għandna prioritajiet differenti, inħadnu valuri differenti u dan id-differenzi jridu jkunu rispettati wkoll fit-TTIP u anki fl-ISDS u jekk aħna ma nistgħux naqblu u nsibu soluzzjoni mhux se jkun hemm ftehim Imma li najdu li sistema pal ISDS tkun xaħġa kontra il trattati u tmur kontra il-Kostituzzjoni eh, hija stramba jekk wieħed iqis kemm il-ISDS eh, bilaterali bejn l-istati membri anki fil-ftejmiet kummerċjali li għandhom ma' pajjiżi terzi fuq il-bod tal-evalwazzjoni tal-impatt. Issa, il-problema fondamentali hawnhekk hija din li aħna nibdew billi nagħmlu evalwazzjoni tal-impatt mill-bidunet. Umbat ma nagħmlux evalwazzjoni tal-impatt meta il-proċedura legali tkun saret liġi u ma nagħmlux eh, evalwazzjoni tal-impatt tal-prodott taħħari u din hija il-problema fondamentali għaliex il-Kommissjoni tipproponi żiemel u mbagħad tgħaddi mill-Kunsill u l-Parlament u joħroġ ġemel għalhekk il-natura tal-leġizlazzjoni tista' tkun differenti ferm minn dik li kienet kif kienet proposta fil-bidu. Għalhekk hemm eh, l-evalwazzjoni tal-impatt tal-bidu ma jirriflettix fuq l-aħħar, fuq ir-riżultat tal-aħħar. Hemm bżonn ukoll illi konna evalwazzjoni tal-impatt tal-prodott aħħari u biex nagħmel dan, hemm bżonn illi il-Parlament u l-Kunsill jappoġġawni. Il-Parlament ħa għat ta' passi sabiex ikun f'pożizzjoni biex jagħmel iktar valvazzjoni ta' valvazzjoni tal-impatt, imma il-Kunsill għadu ma għalx illi jaqbel jiena dan diġatu fil-Kunsill għall affarijiet ġenerali se nkompli nisħaq u kolli najt li jiena nemmen li dan għandu jkun parti integrali tal- eh, negozjati għal ftejim intersezzjonali għal leġislazzjoni aħjar. Jiena għat kol li Idealment, l-evalwazzjoni ta' impatt tkun xi ħaġa li ssir bejn it-tlet istituzzjonijiet u jekk intom taqblu li għandu jsir hekk, allura ikun jagħmel sens illi ikonna evalwazzjoni, board ta' evalwazzjoni ta' impatt li jkun indipendenti mill-istituzzjonijiet imma sakemm dan ma jsirx realtà, il-Kummissjoni għandu jkollha il-board tal-evalwazzjoni tal-impatt tagħha stess li jrid ikunu indipendenti u jiena se niżgura li jibqgħu indipendenti għaliex ikollhom kredibilità għaliex jiġħdu dejjem l-influenza politika u l-pressjoni politika. Signora Lible. Herr Vizepräsident, äh, zunächst. Grazie ħafna. Grazie tal-qiegħed unnek. hawnhekk. U grazie tal-li għettina ċans li ras u l-ekxie mistaqsijiet l net fuq il-program ta' ħidma tal-Komissjoni li ħareċ il-ġimma li għaddiet u ma kenniex il-possibilità li nivotaw fuq hawnhekk fil-Parlament, però naħseb illi konna kontenti ħafna illi rajna inkluż fil-programm ta' ħidma eh, il-punti ta' priorità illi anka qed jorbtu mal-approċċ li għadek kif eh, spjegajt inti li nkunu pragmatiċi, nkunu prattiċi Naħseb illi huwa importanti illi anka nsibu ċertu maġġoranza hawnhekk eh, fil-Parlament fil-rigward ta' ehm, leġislazzjoni aħjar naħseb illi hawnhekk anka fil-komitat tagħna eh, diskutejna bosta punti li kopru dan il-qasam u fil-parlament dejjem eh, naraw illi kunem pozizjonijiet indipendenti illi huwa approċ illi forsi sibda xej rezistenza u għalhekk huwa importanti illi ikonna dan l-appoċ fej konna um, ehm, korp indipendenti illi isegwi x xogħol li aħna nagħmlu anke mill-att leġislattiv u aħna interessati ħafna illi konna dan it-tip ta' approċċ u għalhekk xtaqt insaqsik fil-fat eh, xa ti proponi inti sabiex ikonna eh, leġizlazzjonijiet aħjar illi eh, jieħu konsiderazzjoni dan it-tip ta' approċ. Għandi wkoll mistaqsi oħra jina rajt illi anka sur Stoiber jerġajna ta' responsabiltajiet illi anka ser ikun hawnhekk u wkoll għada u ser nkun nistgħu resqulu l-mistoqsijiet tagħna, però Xtaqt anka nsaqsi lilek ser jkun il xogħol uh, propju tiegħu li forsi tista' da xej dawn il-pożizzjonijiet. Signora Gutland. Uh, thank you, Mr. President. And uh, thank Grazzi, President, u grazzi Sur Timmermans tal-li uh, oġbok tiġi hawnhekk titkellem magħna napprezzaw ħafna hija tajba li konna diskussjonijiet bħal dawn naf li mandiċ għalfejn najdlek eh, nkellmek dwar is-sitwazzjoni li qiegħda fiha l-Ewropa, taf inti, taf li hemm 26 miljun Ewropew jiet, u taf li 6 miljun minnhom huma żgħażagħ u 125 miljun persuna li jgħixu fir-riskju ta' faqar u esklużjoni soċjali. Mbagħad fl-istess ħin l-inugwaljanza, risk ta' dumping soċjali u xogħol prekarju illi hija dejjem jiżdied Jiena nemmen li fl-Unjoni Ewropea s-sitwazzjoni hija sitwazzjoni ta' sew diffiċli u din hija sitwazzjoni illi uh, ma nistawx nħallu għat komplijek għaliex edha hija ta' riskju għall-Ewropa qegħdin jinħolqu ħafna movimenti perikolużi għall-Ewropa. X'biħsiba tagħmel il-Kummissjoni biex taġixxi kontra din is-sitwazzjoni. Jiena nemmen li l-aġenda tiegħek hija tajba, imma jiena nibża naqra mill-Kummissjoni meta niġu għal bilanċ ta' uh, leġislazzjoni politika għal futur. Nemmen illi tinata ħafna attenzjoni uh, fil-tnaqis ta' burokrazija u din hija ħaġa tajba, hija ħaġa tajba illi wieħed ikun konxu mill-fatt illi leġislazzjoni dettaljata żejjed hija leġizlazzjoni riskjuża. Anki meta l-istati membri jħossu illi tkun iddettaljata iż-żejjed. Imma jiena mbagħad mill-banda l-oħra nibża wkoll illi jekk aħna noqodu niprovaw innaqsu l-spejjes minflok ma nizguraw illi nilħqu eh, l-anijiet pal per eżempju l-ġlieda tal-qat niġġieldu kontra l-inugwaljanza soċjali biex inħarsu in, in l-ambjent u naħdmu favur l-agenda tal-klima naħseb li dan il-bilanċ huwa naqra diffiċli li wieħed isibu xinu maħsibijiet tijak kif se ssib dan il-bilanċ biex tiżgura illi tnaqqis tal-ispejjeż u tal-burokrazija ma jkunx ta' xkiel għax-xogħol importanti favur drittijiet tal-ħaddiema, kompetizzjoni eh, lejali, proħarsin tal-ambjent, ugwaljanza bejn is-sessi u l ġlieda kontra l-qatt. Grazzi. Grazzi, Is-Sur De Grandes. Grazzi ħafna, merħba. Inti eh, il-moħ li jaħseb fil-Komissjoni Juncker u dak illi inti tkellimt dwarhom illi t-leġisla inqas u waħjar illi t-proponi proposti għal leġislazzjoni sena b'sena iva jina naqbel. Imma barra minnek għattu kol illi titħares is sussidjarjetà li huwa eh, prinċipju illi aħna dejjem eh, ħarisnieħ illi nħallu l-istati membri jamlu dak illi jafu jamlu l-aħjar. Tajab wisq. Issa, ma taħsibx li dan jista' jwassal għal problema għaliex diġà rajnihdana fil-plenarja ta' li għaddiet li għamnek aħna nil-leġizlaw inqas dana un-bat se jisħaq wisq fuq eh, xoli ieħor ferm tal-Parlament li għal kontroll tal-eżekuttiv imma hemm riskju tentazzjoni li se tkun probabbilment inevitabli li id-deputati l-membri tal-Parlament jiddedikaw il-ħin tagħhom jikkontrollaw permezz tal-Kommissjoni b'mod żbaljat jiġifieri il-gvernijiet tal-pajjiżi. Aħna koll esperti hawnhekk u l-ikbar espert huwa int imma dak li aħna ridna eh, inti għamiltu inti dak li xtaqna aħna imma wara din ir-riflessjoni. Eh, seħ dak li seħ f'Pariġi kien hemm l-attakki. Aħna fi Spanja eh, konxi ħafna illi l-ġlida kontra terrorizmu hija xi ħaġa globali il-problema tal-immigrazzjoni hemm ħafna xaqsa ma' Schengen, ħafna xandu xaqsa ma' teħita deċiżjonijiet illi iħarsu li garantixxu il-libertà imma fl-istess ħin li ħarsu ukoll valur ieħor li huwa li hija sigurtà. U meta hemm din il-kuxjenza ta' ċittadini ovvjament momenti bħal dawn dan issir priorità Għalek bżonn illi għom eh, dawn l-elementi issa, indipendentement mill-lista ta' proposti ta' wedit illi inti għamil tal din is-sena, mux se jkun bżon forsi li inti tarġa tirrevedi dawn il-prioritajiet jew inkella taħseb iktar dwar se tagħmel fuq l-immigrazzjoni u dwar il-ħarsien tal-libertà, eh, sigurtà u l-ġlieda kontra terrorizmu. Grazzi. Thank you very much. Grazzi ħafna għal dawk il-mistoqsijiet fuq ir-regolamentazzjoni aħjar fl-imkien mal xogħol ta' Sur Stoiber li jorbat mal mistoqsija li għamilt inti Eh, kif se naqsu il-burokrazija minar ma eh, nxeklu eh, l-ħiq ta' għanijiet oħrajn. Iva, dawk li jgħidu li rridu naqsu l-burokrazija ma jgħidux li rridu ikonna inqas ħarsin ambientali u ħarsin soċjali. Ma minn meta bdejt il-mandat tiegħi kull darba li nitkellem dwar il-burokrazija fil-familja politika tiegħi, iva, nis jgħidu Iva, mela set naqqas inti il-protezzjoni ambientali u protezzjoni soċjali, imma le jena naf li da mux sejat il-rizultati mixtieqa, imma jekk aħna nħarsu lura lejn l-aħħar 20 sena ta' integrazzjoni Ewropea, minn fejġi l-iktar appoċ qawwi mill-kumpaniji żaru medji huma femu li l-interessi tagħhom kienu fl-Unjoni Ewropea. Jekk inħarsu lejn dawn l-aħħar ħames snin Eh, fejn tlifna l-appoċ għall-integrazzjoni Ewropea mill-SMEs u lan tijaj u għall nerġa nirbaħom l-ura. Irridom l-ura, rrit nerġa nirbaħom l-ura li xekkaħna naqsu l-pis fuqom huma se iħadmu aktar nies Jekk aħna innaqsu il-pis fuq il-kumpaniji żgħar u medji u ma jkunu jistgħu jaqattaw iktar ħin jaħdmu u joħolqu eh, eh, x-xogħol milli jimlew il-formuli u bekk iktar nies ikollhom impik u li wieħed ikollu impik ikollu dinjità U dawn is-26 miljun persuna li semmejt intina nixtieq li dawn ikun jistgħu jagħmlu l-għażla tagħhom u li jerġgħu jirbħu lura xi ftit mid-dinjetà Ewropea li tistħoq il kull wieħed miċ-ċittadini tagħna. U huwa skandlu li f'ċerti stati membri iktar minn nofs il-persuni ta' taħt il-faxxa tal-età ta' 25 sena m'għandhom xogħol u huma eh, imħollija barra minn sija mis-soċjetà. Hija ħaġa għalli jaru każa li n-nies jiridu jitilqu minn djarhom u jmorru jgħixu lura mal-ġenituri tagħhom. Għaddejjin mill-art kriżi ekonomika mill-1930 li issa qed issir kriżi soċjali f'ħafna mill-Istati Membri tagħna. U din ukoll imbagħad qiegħda tkompli tixħet il-polvri fuq in-nar tal-estremisti li qiegħda ġellet in-nies ma' xulxin illi qiegħda terġa' eh, eh, eh, tqajjem dik id-drawwa kera li kellna qabel hawnhekk li dejjem naraw f'min sen waħlu, jiġifieri it-kabbir u l-ħolqien ta' impjegi huwa wkoll il-ġlieda kontra l-estremiżmu. Jiena dan nemmen fih. Jekk aħna naqsu l-burokrazija u noħolqu l-impjegi huwa wkoll ġlieda kontra l-estremizmu, forsi huwa konċett tekniku ma da jorbot ukoll mal-mod kif organizzata s-soċjetà tagħna jekk il-Bank Ewropew tal-Investimenti għajli il-pjan ta' Junka iva jista' jirnexxi u anki l-effetti li qed tistennew jistgħu jkunu akbar, imma aħna nemnu li tistgħu toħolqu iktar impjiegi u tkabbi permezz ta' tnaqqis ta' burokrazija dan huwa li hija messaġġ li rrid nagħti kasu. Imma ejja ma najdux illi dik hija skuża biex innaqsu il-ħarsin il tal-ambjent jew il-ħarsin soċjali. Le, ma mhux bil forsi irid ikun hekk. Imma jiena ma nistax nifhem kif il-Kunsill ma jistax jaqbel illi kollu formula waħda għal VAT għal l-Unjoni Ewropea kollha kemmija kinti kumpanija żgħira u tinnegozja ma' 3 4 stat membru, kull darba tittoqgħod timla 3 4 formuli. Dan huwa pis amministrattiv illi faċilment inneħħuh. Kieku konna naqri ktar impenjati biex nilħu dan il-lan. Il-problema hija mal-Kunsill, għalhekk nitlobkom tuni daqqatit mal-Kunsill fuq dil-kwistjoni. Jien stajċ stajtx nemmen Asrit nemmen meta għaluli li seta u jaqblu fuq formola waħda tal-VAT għall-Unjoni Ewropea kollha u jiena il-Sur Stojba fuq dawn l-affarijiet iridu jaħdem. Umbat dwar il-kustjoni ta' sussidjarieta prioritajiet ġodda. Uh, Prim Ministru ex-Prim Ministru ta' Renju Unit staqsew x'inhuma il-prioritajiet tiegħek u Macmillan għal il-ġrajiet, l-avvenimenti. Inti tista' tikteb kemm trid u tfassal programmi ta' ħidma għall-Kummissjoni ma jkienx xi ħaġa eh, minn barra. L-Ewropa trid twieġeb U wissa jekk aħna naraw illi rridu insibu soluzzjonijiet għat teddida illi ħallit il-marka tagħha f'Pariġi li teddet propju il-tessut tas soċjetà tagħna din mhix xi ħaġa li saret ta' darba, din kienet xi ħaġa li saret apposta. <clears throat> attak fuq il-valuri fondamentali illi jiġbruna bħala membri tal-Unjoni Ewropea u l-Kummissjoni trid twieġeb eh, il kummissjoni tittamela priorità ħadd mhux se jmur joħroġ hemm barra u jgħid le da mhux qiegħed fil-programm ta' ħidma tagħna din is-sena, is-sena diħla naraw le ovvjament illi le. Għalle, jiena naqbel li jekk hemm bżonn li aħna nagħmlu xi ħaġa, ovvjament illi aħna se nagħmluha għal kummissjoni hija impenjata bisħiħ illi tħejji għal għall-Kummissjoni għall-Kunsill Ewropew li se jsir fi frar għalix eh, aħna namlu dak li nistaw namlu aħna imma mbagħad l-istati membri jridu jagħmlu l-parti tagħhom ukoll. Jiena marriċ illi nibda noqgħod inħaqaqa fuq il-kompetenzi li għandhom l-istati membri li għandna aħna fuq il-ġlieda kontra it-terrorizmu. Ma rridux noqogħdu niġġieldu, aħna iċ-ċittadini x'qed jistennew minna li nsibu soluzzjonijiet u aħna rridu nsibu soluzzjonijiet sabiex nsibu tweġiba tajba u sodisfaċenti għal din is-sitwazzjoni. U hawnhekk nixtieq nżid ħagħuħra. L-unika mod kif l-Unjoni Ewropea se tirnexxi hija għabbażi tar-rispett li l-istati membri kollha jagħtu lill-istat ta' dritt l-istat ta' dritt huwa propju fil-qalba tal-kooperazzjoni Ewropea. L-istat ta' dritt jitlob illi kunem il-libertà tal-espressjoni. Jekk nibdaw innaqru minna din, immorru lura żmien ta' qabel rivoluzzjoni Franċiża, l-aħħar ħaġa li għandha bżonn l-Ewropa bħalissa. Propjament 70 sena wara Auschwitz. Imma jekk aħna rridu illi dak li modi ma jarġawx insibuh fil-preżent tagħna rridu niżguraw illi kull minoranza iżżomm itħossa protetta u imħarsa fl-Ewropa dak li qed iżomm nimqajjem bil-lejl bħalissa u li fi Franza u fir-Renju Unit il-maġġoranza tal-komunitajiet lut qalu li mhumiex ċerti illi għandhom futur fl-Ewropa. Din hija xi ħaġa inaċċettabbli u jekk dan is-sentiment ikompli nistgħu ndumu nitkellmu fuq regolamentazzjoni aħjar, imma l-Unjoni Ewropea xorta sedbati u sedbati ħafna. Dawn huma l-prioritajiet tagħna huma prioritajiet ġodda u rridu xorta waħda nwiġbu għalihom u l-Kummissjoni se tiffaċċa din l-isfida. Grazzi is-Sur Karim. Thank you, Chairman. Uh, Mr. Vice President, um, uh, in fact, I, I was going to... Grazie ħafna, Eva concern. Nisidir xe samil bidunet li... Uh, nifranka wanka aktar ħin li ma rasqux mistoqsijiet imma nismaw mill-għu terġbiet tijak. Terġbiet tijak. Naf illi uh, sa mill-bidu ta' xol tijak ħafna mill-membri parlamentari għonak japprezzaw is-serja tal inti biħtiħu x-xol. Inti semmejt l-SMEs u eh, ftit ta' jim ilu tajtek opportunità sabiex issa minna tlet affarijiet li sar tagħmel fit-12 xara l-SMEs u Mux uh, ser uh, not nirrepeti il-mod eccellenti li jinti uh, fassalt it-tweġiba tijak u prezentajt il-xol li besibek tamel. Barra minnek fil-gwart ta' l-agenda l-Smart Regulations u x-xol tana fil-komitat aħna kontenti ħafna illi inti rajt il-xol li aħna wettaqna bħala ut li anka għal xol tijak u relazzjoni tana bej il-Parlament Ewropew u dawk nazzjonali. U ħatna u koll tal-mod kostruttiv li inti biħi kommentajt fejet illi jekk il komissjoniet imorru anka fil-parlamenti nazzjonali sabiex jenom it-tejbu il-xol taħħom imma eh, l-atiħor ta' din il-monita għalix ħafna spiss ta' spiss naraw eh, fej konna aħna nippreżentaw zimel eh, lill-Parlamenti Nazzjonali u ma jinterpretaw bħala eh, ġemel u jgħidu li aħna qegħdin u dan il-ġemel ġifiri ħafna midrabi x-xogħol illi aħna nippreżentaw ma jiġix implementat kif suppost. X'taħseb dwar dan? Mr. Zvjetska. Grazzi ħafna, xtaqt nerġa' narbot ma' dak li konta qed iktar kmieni. Il-kwistjoni li ah, il-proposta tkun qed proponi żiemen u bat il-xogħol tal-Parlament u tal-Kunsill iwassal għal ġemel. B'dan il-mod ikonna kreatura li kważi kważi ħadd ma jaraf x'inhi. Għalhekk biex nerġa' norbot ma' sitwazzjoni preżenti u jekk femtek tajjeb, inti qed tajt li soluzzjoni għandha tkun li konna kometa korp indipendenti, trasparenti, mamul minn esperti li ma jkunx marbut mana bl-ebda mod u anka ikun jista' jeżamina għalhekk il-konsegwenzi u l-impatt ta' dokumenti li jkunu nħarġu bħala eh, riżultat ta' negozjati bejn parlament u l-Konsil għaliex wara kollox dawn huma il dokumenti illi wieħed eh, jivvota fuqhom jiġu adottati u anka isarfu fil-liġi Ewropea. Huwa possibbli illi eh, dan is-seħminar il-ftejjim tal-Konsil ġifir nistgħu nimbuttaw lil minn dak li jrid il-Konsil. il konsill il konsil U possibli li konna l-analiz minna tal-parlament l-ewel, ġifiri aħna se nkunu f'pożizzjoni li nwettqu din dan l-evalwazzjoni ta' impatt dwar ir-responsabilità tal-Istati membri fl-implementazzjoni l-applikazzjoni ta' liġi komunitarja u trasposizzjoni tagħha fil-liġi nazzjonali. Naħseb li s-sitwazzjoni hija il bot mill-ideal nafu li hemm ċertu problemi anka eh, li qed isibu mawċom stati membri sabiex ikkonformaw hemm ukoll sitwazzjonijiet ta' nuqqas tarida. Ma nistax nifhem kif xi ħadd fil-Kunsill eh, japprova fisem il-pajis tiegħu mbagħad bat eh, dak l-istess pajjiż ma juppoġġiġ dan kollu fil-prattika, ma nistax nifhem kif dan iseħħ. fil programm ta' azzjoni tagħkom tiegħek inti għandek eh, maħsub għal xi strument jew metodi illi isegwu ftit eh, l-implementazzjoni fl-istati membri? Naħseb taf ukoll illi kif eh, l-Unjoni Ewropea tara Eh, l-Unjoni kif aħna naraw l-Unjoni Ewropea hija differenti minn kif jaraw iċ-ċittadini. Iċ-ċittadini huma eh, l-iktar interessati eh, fil-gwart li jiexu l-ħajja tagħhom b'mod faċli, kollhom il-possibilità li jaċċertaw id-drittijiet u l-libertajiet tagħhom. U l immagini tal-Unjoni Ewropea jihduwa minn mezzi tax-xandir, minn naħa tal-partiti politiċi u naħseb illi qed wassalna l-immaġni negattiva. L-fukar jaqaf fuq l-assurditajiet li jkunu qed jiġu implementati permezz tal leġislazzjoni U l-attitudni hija issa ħanaraw bissar joħorġu minnaħat tal-Unjoni Ewropea. Ġifiri, ser terġaw tirrevedu dokumenti illi ġew diġa adottati, tekst illi iċ-ċittadini qed isuhom bħala bla loġika u forsi anke nagħmlu korrezzjonijiet. U nirringrazzjak uh, minn qalbi tal-progress uh, għaw li għamilt fil-qasam tal-leġislazzjoni u għalhekk uh, nittama li ser taħdem l-istess pass fil-ħames li ġejjin. Grazzi ħafna. Sur Radef. Sur Vici President għandi żewġ mistoqsijiet l-ewwel nett marbuta mal-kodiċi proċedurali eh, Ewropea. il komissjoni kienet ġiet mitluba sabiex tressaq proposta fuq regolamentazzjoni tal-amministrazzjoni tal-liġi fl-Unjoni Ewropea naħseb illi dan ir-regolament għandu iwitti dak kollu illi għandhom iserħu fuqhom id-deċiżjonijiet amministrattivi. Il-Kummissjoni wieġbet li din hija kwistjoni importanti u li se tistudja fil-fond qabel ma tieħu passi ulterjuri. X'inhu ma l-miżuri illi qiegħda taħseb għalihom il-Kummissjoni f'dan il-qasam u liema progress inkiseb fil-qasam tal-Liġi Ewropea proċedurali u amministrattiva. Naħseb illi saru anka ċertu eh, pressjonijiet li anka għalaw ammont ta' kritika anka minħabba nuqasta ta' trasparenzi fit-tajt ta' deċizjoni u fl-istess waqt il-kontatti bejn l-istituzzjonijiet Ewropej u l-NGOs u l-organizzazzjonijiet tal-professjonisti għadhom għaddejjin. U dan huwa meħtieġ sabiex niżviluppaw policies eh, tajbin favur id-demokrazija u anka s-suq waħdini u għalhekk xtaqt eh, insaqsik x'innu l-ħsieb fil-gwart ta' reġistru ta' trasparenza kif maħsub bħala priorità wkoll para eh, program parti minn program ta' ħidma tal-Kummissjoni eh, tal-2015 dan ser is-seħ fir-realtà. Grazzi ħafna tal-mistaqsijiet tagħkom. Inti għal dar boħra u saqsajtni fuq it-tlet prioritajiet tal-SMIs. U wizbek pal ġima li għadet illi l-SMIs u manfusa resqu 10 punti li dejqom u aħna minna tal-Komissjoni irridu nanalizzaw din il-lista u naraw kif nistaw nakkomodaw it-ħasib tagħhom. Issa, jekk nażel tlieta minn dawk l-10, forsi ma nażilx l-aħjar tlieta. U għalhekk nressaq dak li qalu l-SMEs stess illi eh, nuhu l-impen minn ħatijaj illi namel dak kollu li nista sabiex nejnom eh, f'kemm jista' jkun punti. Imma għandi bżonn naqxej taħin sabiex nara x'inhu possibbli li si, x'inhu prattiku. Palma qed il-fatt illi eh, insolvu l-problema tal-Ewropa jista' jiġi permezz illi u l-impjiegi u li eh, l-furnar tal-laħam eċċetera jħossu iktar komdu. U nara li napprezzaw dak kollu li qegħdin jagħmluhom ukoll. wkoll. Għalhekk dan jistħoqlu l-attenzjoni sieħa minn ħadd Problema illi il koll naqblu dwara u l-politikanti. Anka f'kawża kien tkellimt illi aħna ikkonċentrati fuq il-futur, fuq uh, dak li jidu nagħmlu bħala ġdid, il-leġiżlazzjoni, il-ġdida, kif intejbu d-dinja. Imma ftit li xej ikona l-enerġija u l-impen illi nħarsu ftit Lura naraw fil-passat xwettaqna jekk għadu ġvalidu x'għandhom bżonn iċ-ċittadini mod partikolari f'dan il-qasam fej qed nippruvaw nipperfezzjonaw dak li għandna fil-rigward ta' traspożizzjonijiet u naħseb illi verament wasal iż-żmien illi permezz tal-kontribut tiegħi u tagħkom naraw fil-realtà eh, x'qed jaħdem fl-istati membri jew x'hemm bżonn intejbi x'nistgħu nwarbu x'nistgħu nissimplifikaw. Nasab illi eh, punt sensittiv tal-politika huwa il- eh, kontabilta u forsi dak li seħ fil-passat mhuwiex daqstant rekord tajjeb għalina eh, sabiex nkunu nistgħu nfasslu l-futur għalhekk u importanti illi nħarsu lejn dan kollu sabiex insaħħu il-leġislazzjoni naħseb anke fis-CIP qed naraw dan eżempju daqstant tajjeb. anka issa ma kamil predeċessur u naħseb illi l-istati membri sa ċertu punt uh, u kol jistaw jgħinu sabiex n-tejbu dan il-qasam. Il-gold plating naħseb illi huwa importanti ħafna u kooperazzjoni bejn il-Parlament Ewropew u dawk nazzjonali jista' jwassal għal eżempji tajjeb eżempju tajba. Nanka jek nħarsu li xogħol qed jisir f'ċertu stati membri u anka per permezz tal-Kozak ħalli noħolqu din pjattaforma. Fuq l-Impact Assessment Board xtaqt nkun verament ċar. Palissa responsabilta qiegħda fuq il-Kummissjoni fil gwar tal-proposti li jatressa, aħna din il-responsabilit naħdu bis-serjetà. L-Impact Assessment Board minnaħat tagħna l lura madwar 40% tal-proposti tagħna li huma responsabilità tal-istess servizzi tagħna. L-Impact Assessment jindbat lura għal-board u erba minna xerġaw jindbat l lura l-board għaliex ma jkunu sodisfaċenti. Għalhekk nara illi Eh, dan l-Impact Assessment Board ikun hemm saħħa, ikun hemm preżenza ta' persuni indipendenti, imma nħoss illi dan il-board irid jibqa' parti mill-Kummissjoni. Sakemm is-sitwazzjoni tkun tali illi anka l-impatt jista' jiġi evalwat fuq fil-rigward tal-prodott finali Għaliex u hemmhekk illi verament aħna nistgħu nevalwaw xanda, xkizbet il-leġizlazzjoni permezz tal impat li din toħloq. Mux għet nejdilkom xejn ġdid hawnhekk, però tajjeb li anka forsi nizluħ bil-maktub dan illi kultant fil-negozjati tagħna fil-Konsil, fil-Parlament, il-ħerqa sabiex wieħed jisib kompromess tkun iktar qawwija mill-ħerqa illi eh, naraw li dan ma joħloqx pis eċessif. Naħseb li diffiċli li tikkontrarjawni fuq din l-istqarrija. Nittama l-inqas. Naħseb illi jekk ikonna valwazzjoni tal-impatt fl-aħħar tal-proċess, naħseb ikunu nistgħu ngħidu li huwa tajjeb li nkunu sibna kompromess, imma ħarisna li xi fisser dan fil- xi dan fil-implementazzjoni tiegħu għall-istat membru. Naħseb illi kieku adottajna dan l-approċ żgur illi kien konna bostaqs ma' fejn nerġgħu nikkonsidraw il-kompromess li jkun intlaħaq. Musa kontrarja ħadd illi l-immaġni tal-Ewropa fid-diskussjoni pubblika mux wet mux mhux immaġni mistħoq, però eh, idu nindirizzaw din għaliex għalkemm huwa inġust u għaffat. L-ewel net ma rridux inkomplu nsaħħu din l-immaġini u t-tini net rridu noħolqu eh, immaġni iktar realistika li forsi t-ġili dik l-immaġni li miex ġusta. Punt eh, fuq eh, l-eco design, per eżempju. inħarsu liħ bil-reqqa naraw li ma nżidu spiżijiet fuq l-industrija imma reċentament anka fil-mezzi eh, britanniċi kien hemm pożizzjoni diskussjoni fej eh, qalu illi issa l-appliances jridu jintfew bot automatiku wara nofsija U l-konklużjoni mbagħad eh, waslet għal eh, pożizzjoni fej fl-aħħar mill-aħħar dak li qed tipproponi eh, l-Unjoni Ewropea mhix daqstant ridikolu għalhekk jista' jgħinna sabiex insolvu ftit mill-immaġni li għandna. Tkellimtu fuq il-Bending Report u anka fuq il-liġi amministrattiva naħseb illi Dik kienet il-qalba tal-mistoqsija tiegħek kiena qed dan anka f'smieħ u anka l kristallina Jurgojeva illi iva l-Kommissjoni ser taħdem fuq din il-possibilità ser tuħu inizjattiva li tħares li l-potenzjal ta' dan lan li għanna komuni u li jekk dan il-għan jista' jintlaħaq biss permezz tal-Liġi Amministrativa Ewropea ma nafx kemm dan jista' jseħ, però se nikkonsidrawha din l-idea. Fuq il-lobbying nixtieq illi l-Parlament jieħu l-eżempju tal-Kommissjoni u joħloq eh, trasparenza f'rigward ta' ma' min wieħed eh, jiltaqa' u jiltaqa' ma' dawk li eh, jaraw li jirreġistraw ruhom. Nittama li konna dan l-istess tejjim anka mażel żewġ istazzjonijiet oħra nħossi li trasparenza hija il-protezzjoni minna naħa tagħna fej ix-xogħol tagħna ma jiġix miżinterpretat. U naqbel mal-fatt illi ma jisir lebda xogħol hawnhekk jew fil-Kummissjoni mingħajr ma jkunu informati l-partijiet l-oħra. It-trasparenza kompluta sħiħa hija l-aħjar soluzzjoni, aħjar mediċina. Nittama illi dan il-komitat jappoġġa eh, dan it-tip ta' xogħol u li anka jagħmel l-istess il-Kunsill. Okay. Uh, Five minutes. No. Uh, I'm, I'm running out of time because I'm receiving uh, the Japanese foreign Għandu jasal il-Ministru tal-Affarijiet Barranin Ġappuniż f'20 minuta, m'għandix biżejjed ħin 5 minuti. Tassew tejnuni jekk forsi nispiċċaw f'ħames minuti. Żewġ mistoqsijiet Sira Hawtala, jgħid president Iva, grazzi, President. Vice President smajt dak li et dwar il-rapport Bellinger u l-konsegwenzi bħala rapporter din il-leġislatura jiena kontenta bl-approċ miftuħ tiegħek nemmen illi rridu nqisu il-valur miżjud li dan jista' jagħti dak li diġanna bħalissa. Naqbel ukoll li il-Parlament jikkonvinċi aktar jekk jibda bl-amministrazzjoni tiegħu stess u nistaw namlu xi ħaġa dwar dan u ninsab ħerqana naħdem ma' servizzi tiegħek u nittama li jgħid fit nistaw nimxu l qoddim imma nixtieq sik mistoqsija oħra. Jiena eh, rajt eh, dokumenti dwar it-TTIP u studjajt rapport ġenerali tal-seba round tan-negozjati u Dan għamiltu fir reading room tal-Kummissjoni u bekk mu ħanikxef mhux izvella xejn. Iżda hemm diskussjoni tal-liġi amministrativa tal-Unjoni Ewropea u tal-Istati Uniti. Issa ħajkonna smieħ fej aħna qablu il-liġi amministrativa tal-Unjoni Ewropea u tal-Istati Uniti. Dan ismieħ ħajsir fil-ġimgħat li ġejjin. Isur Kavada. Grazzi President. Inti Sur Timmermans, matul ismeħtijak, ettinna li ħatkun prezenti ta' sekwit il-parlament u xtenrod l-okħajr. Għalix, dinija bħal imħabba u imżon tal-provi taħħa. jgħidu li raġel li jaffja zel sigarru u joqgħod attent li jara jala il-boots tiegħu mhux raġel ħażin. U bekk irdu naraw illi tliet istituzzjonijiet eh, jaħdmu sew bejniethom dwar il-riċerka u tkabbir nixtieq nistaqsik. Ma taħsibx li wasal iż-żmien li ndaħlu eh, ċertu termini fiskali biex innaqsu diżugwaljanzi fiskali fost il-bosta pajjiżi bħal 1975 aħna daħħalna ġaġa komunitarja biex innaqsu id-diżugwaljanzi li kienu qed jikkastigaw l-ekonomija. Imbagħad dwar dwar dak li ġara f'Pariżi, f'Pariġi, rajniħu kol f'Madrid, mandux qasam bisma Franza imma issa wasal iż-żmien li aħna ikonna organizzazzjoni aħjar tal-ġustizzja Ewropea. Inti ħatressax idea ġodda ħalli kun hemm skambju ta' informazzjoni aħjar dwar it-terroristi pereżempju u dan dan l-iskambju jkun aktar effettiv nirringrazzjak. Issa nistaqsi l-aħħar mistoqsija. Forsi it-tina time frame aħjar dwar it-fassil aħjar tar regolamenti għaliex dan il-kumitat u ħerqan li jibda jaħdem mill-aktar fis possibbli. Dwar il-kwistjoni tal-liġi amministrattiva. Ma nafx naqbad ngħidlek bħalissa. Nixtieq ngħid li Iva naf li hemm ħafna diskrepanzi u xebħ ukoll fil-liġijiet dwar il-libertà tal-informazzjoni, proċeduri leġislattivi, għal dan kont nirreferi f'termini ġenerali, Sur memmons. Dinja sfida kbira li għana sal qed negozjaw mal-Amerikani. Edin naraw kemm ma tantx nixxiepu f'ħafna setturi eh, l-iktar fil dak li huwa qafas regolatorju tagħna. L-Amerikani jirdu jqisu dawn l-affarijiet li mhumiex l-istess irdu insibu qafas fejn ikonna rispett reċiproku tal-differenzi li għandna bejnietna. Issa li qed nidħlu fil-ġist tal-kwistjoni ħan niskopru kemm se tkun xi ħaġa diffiċli imma meħtieġa u jekk inġibuha żewġ ħad tkun importanti għal pjata d-dinja wkoll. Eżempju ta' kif sistemi li mhumiex l-istess jistgħu jingħaqdu mingħajr ma eh, dan ikun askapitu ta' naħa jew oħra zaħ jkun ta' sew diffiċli nsibu riżultat ta' dak it-tip issa. Dwar li nirrevedu l-kwistjoni tal-prioritajiet u l-leġislazzjoni tagħna u dik attwali. Dan ħajkun parti mill-programm Rifit. U nittama kif għat il-ġimma li għaddiet fi Strasburgu aħna matul rebbi nkunu nistaw nresqu nippreżentaw l ideja tagħna dwar dak li għandu jkun il-programm rifi ta' bosta leġislazzjoni imma anke leġizlazzjoni attwali li nistaw nirrevedu jew nibdlu. Pier Moscovici issa qed jaħdem bla qiegħda dwar miżuri biex nevitaw id-dumping fiskali għandna problema serja dak li huwa dumping fiskali fl-Unjoni Ewropea President tal-Komissjoni Juncker qal li aħna ħanieħdu inizjattivi matul din is-sena u Pierre Moscovici qed jaħdem qatih jiena ma nafx xamla ħajkollu dan kollu nħalli dan il-punt fidej Pierre imma l-kwistjoni qiegħda hemmhekk għad-diskussjoni. Il-Ġustizzja Ewropea kif għattilkom nerġa' ntenni il-Kummissjoni qegħdem biex taqdi l-Istati membri biex tgħinhom jagħmlu koordinazzjoni aħjar jaħdmu flimkien. Imma Inkun qed nagħmlu ħażin jekk issa nieħdu inizjattiva biex bħala kommissjoni ngħidu li aħna għandu jkonna għandna namlu dan kollu eh, xi ħaġa Ewropea, aħna ma rridux nibdlu t trattati imma rridu noħolqu kooperazzjoni aħjar fost is-sistemi tal-ġustizzja Ewropej. Hemm bżonn li ntejbu il-konfidenzjalità, il-fiduċja li huma jistgħu jaqsmu bejnietom informazzjoni minar ma jkun hemm ċertu żvelar ta' informazzjoni iva aħna nippruvaw nagħtu daqqatit. Il-President staqsini l-iktar mistoqsija diffiċli l-lum iridni li natih data dwar meta ħajkon ftejjim interistituzzjonali dwar tfassil aħjar tal-liġijiet. Jiena għandi ċertu għaġla ma ma nafx il-Kunsil għandu din l-għaġla u għanna bżonnu l-Kunsil ħan naħdem mill-qrib maħħum biex jiċċaqalqu daqsxejn il-Presidenza Latvjana jaddedikata dedikata li din il-kwistjoni u nittama li nibdew fuq seq tajba magħhom imma tistgħu serħu fuq eh, eh, l-aġla li għandijin f'dik li hija dak li huwa fassi aħjar tal-liġi. Nirringrazzjakom eżis membri u grazzi li dan il-komitat tal-li sidentuni u narġa lura mandumx. Sur Vice President, grazzi tal-prezenza tiegħek u tal-li bqajt kemm stajt fostna. Iva, nittama li narġaw narawk mandumux għaliex edin naraw li l-interess kollu għawn Ladies and gentlemen, may we continue uh, by item number seven. Kollegi, ejjew inkomplu punt numru seba tal program tal-agenda tagħna. Jiena nixtieq nati merħba li sinjora Diana Wallis, il-President tal-Istitut tal-Liġi Ewropew, ex-membru ta' dan il-komunità ta' dan il-Kumitat u ex-membru tal-Parlament Ewropew li irnexxiela tasal fostna minkejja li hemm problemi bl-Eurostar bil-ferrovija mill-Londra hija tinsab hawnhekk mal-President Vendehofs, Viċi President tal-LI u Professur Chef Van Erb, membru tal-Kumitat Eżekuttiv tal-LI. Qabel ma naddila l-kelma, nixtieq nrotħajr lill-LI tal-istedina tiegħu għall-Assemblea Ġenerali f'Zagreb settembru li għadda. Il-konferenza eccellenti u l-ikla f'Grazza Kavana f'dak ir-restorant għadhom għadhom f'moħħi, ma sax ninsihom. Naddi l-kelma lis-Sinjora Diana Wallace. Grazzi, President. Nuhu gost inkun prezenti fostkom qed nerġa' lura naturalment kappell brol differenti privileġġ tiegħi li jiena nkun il-President tal-ILI Istitut tal-Liġi Ewropew ninsab hawnhekk mal-kollega Professur Vendehof u l-Professur Chef Van Erb. Naf li daqsxejn fusin bil-ħin nixtieq naqsam magħkom ċertu sibijiet dwar dak li huwa li ellaj u kif nistaw nejnu jekk tixtiequ intom buħut, buħut mill-problemi li semmew il-kummissarji illum wara nofsinhar l-ewwel net x'inhu l-Istitut Ewropew tal-Liġi huwa istituzzjoni li għadha żgħira għandha erba' snin hija modellata fuq il-kuġin l-Istitut Amerikan tal-Liġi li għandu warajh madwar mit sena ta' storja dik li assistenza leġislatura, legislazzjoni Ewropea. Aħna gruppi ta' avukati. l laħwa tistaw tgħidu, iżda aħna maħniex organizzazzjoni ta' pressjoni ta' lobbyist tal-avukati. Le, le, xejn mandu xejn x'jaqsam. Aħna organizzazzjoni demokratika ta' membri u aħna għandna fostna bosta avukati dawk li japprattikaw advocates, marixalli tal-qorti, mħalfin, akademiċi, il-komunità legali kollha membri minn fost l-Ewropa u li lejn mill-Ewropa. U biex namlu xi ħaġa għalina għal professjoni tagħna. Aħna nafu li l-avukati huma parti minn komunità aħna dawk li rridu naħdmu ma l-ġmla li tipproduċu hawnhekk. Irridu nġeluhom joperaw fil jaħdmu fil-prattika għal-ċittadini tagħna, fil-qrati tagħna kuljum la jeda. U matul dan il-proċess aħna nistgħu niksbu tarif u naraw per eżempju kif il-leġislazzjoni Ewropea tista' titwetta b'mod aħjar. Xi għamel l-Istitut Ewropew għal-liġi jipproduċi proġetti imma mhumiex proġetti akademiċi ta' natura akademika imma li bdew minn isfel u ma mirati għal fuq bl-involviment ta' dawk li jiprattikaw jitrattaw aspetti tal-liġi Ewropea fostom uħut li semmejtu l-lum għara nofsinhar. X'nistgħu nagħtu aħna l-esperjenza ta' dawk li jipprattikaw il-liġi, esperjenza tal-imħalfin. Ukoll dan din l-esperjenza mejuna bl-arfin espert tal-akademiċi Ewropej. Aħna nistgħu nagħtu dak il-prodott tekniku li juri kif il-liġi Ewropea tista' forsi tittejjeb. Jekk tixtiqux tużawha hija kwistjoni tagħkom bħala istituzzjoni demokratika. Imma aħna nistgħu nagħtukom dik id-daqsxejn għajnuna U jiena meta kont naħdem hawnhekk ħassejtni li din il-ħidma indipendenti tista' xi drabi tagħti daqqatit, tista' xi drabi tgħin li jkun hemm żblok f'dik li sistema politika. daqstant fimtuni grupp ta' avukati l lest li għatu daqqatit, il-Komunità Ewropea Legali li l-lesta li tuża l-arfin tagħha dwar bosta kwistjonijiet il-liġi amministrattiva semmiet, liġi kontrattwali, liġi ta' liġi matrimonjali, dawn huma kollha setturi fejn aħna għandna bħalissa jew kellna proġetti. Għanna kontatti ma' bosta minnkom hawnhekk din il-kamra u aħna ninsabu hawnhekk lesti li ngħinukom kemm tixtiequ prezentajt il-kom minn aħna nixtieq nitlob il-kollegi jitkellmu jekk jixtiequ jekk le lesti li nwieġbu mistoqsijiet li jista' jkollkom. Grazzi. Grazzi anke minn naħa tiegħi tal-istedina tagħkom u onuru privileġġ li nkun preżenti għal darbohra f'din il-kamra u ngħid kelmtejn dwar li e jellaj. Jiena ħan norbot ma' dak li qalet il-President Wallace Għaliex huma speċjali l-proġetti ta' li jellaj. X'valur miżjud għandha il-ħidma ta' jellaj. Għan sammi tlet punti. L-ewwel punt. Il-proġetti ta' li e jellaj. huma il riżultat ta' sforz kollaborattiv ta' kostituenza ta' ġuristi mifruxa u vasta minn kull sfond, avukati, notari, akademiċi u ġuristi minn kull naħa tal-Ewropa u lilin li jirrappreżentaw it-tradizzjonijiet legali Ewropej kollha kemm huma. X'natikom eżempju, intom il-koll tafu x'għamel li e jellaj dwar il-Common European Sales Law, il sesil Dan kien grupp ta' ħidma li kien mamul minn imħalfin, avukati, akademiċi kien imexxi minn Lord Thomas, Lord Chief Justice tal-Ingilterra u Wales. Imma kienem il-membri kollha tal-ILI li kontribwew għal-ħidma. Elf persuna naturali u bosta osservaturi li taw l-input tagħhom matul perjodu ta' madwar sena. U nixtieq ngħidilkom li l-grupp ta' ħidma uża l-input kollha u għamel skrutinju ta' suġġerimenti. Jista' jkollna esperti ta' liġi kontratwali li huma studenti tal-PhD li qatt ma jkunu deru fuq il-livell Ewropew, maħna isna l-input tagħhom kollu. Imbagħad indipendenza sħiħa minn dawk li faslu l-politika u l-interess tal- partijiet interessati. Issa għanna kumpaniji, partijiet interessati li huma involuti. Iva għanna ħafna minnhom l-istarja dwar Sezil per eżempju, kena CCB fil-grupp ta' ħidma, kena l ncj Iżda daw kienu bħala rappreżentanti qed jagħmlu l-ħidma tagħhom b'mod indipendenti mill-organizzazzjoni tagħhom. Kif għamlu hekk? Kif irnexxina niksbu Budan? Aħna ħadna deċiżjonijiet ta' politika tal-istituzzjonijiet Ewropej għadnijom pala ċaħġa ovvja fukajna fuq il-kwistjonijiet tekniċi. Provajna naraw li jekk irridu liġi komuni Ewropea tal-beħ, kif nistaw insawruha biex tkun iktar prattika u biex taqdi li ċittadini u l-negozji Ewropej. L-aħħar punt, it-tielet punt aħna dejjem nippruvaw natu riżultati li jistgħu jkunu użati fil-prattika. Aħna mdorrijin bil-kritika min jgħidilna li dan mhux tajjeb, dan imbarazz, imma li jellaj ma jistax jagħmel hekk. Irrik dejjem iressa soluzzjonijiet konkreti għaliex inkella ħidmietna ma tantx kun ta' sewi. U hekk għamilna fil-istqarrijiet attwali tagħna. Aħna tassew grati lejkom, jekk ittuna suġġerimenti dwar kif nistgħu ntejbu ħidmitna, kif tixtiquna naħdmu u jekk temnux l metodu l-metodoloġija li aħna segwejna sissa jekk din kienieċ ta' siwi u jekk tistax tagħti l eh, lilkom il-Parlament Ewropew u lil dan il-Komitat. Grazzi tassew. President membri tal-Komitat Dan l-eżekuttiv tal-Istitut Ewropew tal-Liġi na nifoka fuq il-kooperazzjoni tal-Istitut tagħna ma' istituzzjonijiet oħra mhux Ewropej. U nidra ansi traw dawn l-organizzazzjonijiet u dan il-modell aħna naħdmu mal l-Istitut Amerikan u l-Kummissjoni tal-Liġi Amerikana. Iżda dan ma jfissirx li aħna rridu nġibu liġi Ewropea fl-Ewropa, per eżempju. Aħna dawn li nabħuna, nużawhom bħala sors ta' aspirazzjoni. L-Istitut Amerikan huwa marruf illi kollu influenza fuq il-prattika legali fuq deċiżjonijiet tal-rati. UCC per eżempju huwa marruf bħala l-modell użat u l-Kummissjoni u nifra hija interessanti għalina għaliex huma jimplementaw modelli li mbagħad jittieħdu minn bosta stati. L-unifikazzjoni, per eżempju, minn isfel għal fuq. U li naraw xamlu dawn iż-żewġ istituzzjonijiet li għandna jgħinna. Per eżempju, is-sussidjarjetà hija sors ta' Europeizzazzjoni għalina. Iżda nixtieq nagħtikom eżempju Dan l-aħħar kien hemm aċċess fiduċarju għall assi diġitali minnaħa tal-Kummissjoni. Din hija problema li ħna trattajna il-Kummissarju Jorova taħdem dwar id-dinja digitali. Din l-Amerikani kienu jippruvaw solfu din il-problema mal-konferenza tal-liġi tal-, -liġi, tal liġi Kanada u issa qegħdin naraw jekk din il dan il-mudell tal-liġi jista' jiġi użat fl-Ewropa. Sa tkun miżura Ewropea. Jista' tkun mudell tal-liġi li nistgħu nippreżentaw lill-Istati membri. Għalhekk aħna qed naħdmu wkoll f'din id-direzzjoni, qegħdin naħdmu flimkien mal sitraw. Diġà semmejt il-Unidra minn għalija. Qegħdin nippruvaw nġibu informazzjoni minn kull imkien, anke il kummissarju biex inħarsu li ċittadini Ewropej li l-in mill-Ewropa. U ma ninsewx li l-Unjoni Ewropea parti minn dinja globalizzata. Dan nipruvaw namluħ b'mod indipendenti nimmiraw li il-prattika u f'termini konkreti aħna ninsabu emmek biex natukom daqqatit. Jek tistaw tatuna daqxej ta' feedback, daqxej ta' input, aħna lesti li natukom widen. Nirringrazzja li tlieta għalintom, nirringrazzjakom għal prezentazzjoni ta'kom dwar il-potenzjal ta' li jellaj. Jena konċut eh, meta ħadsem fl-Assemblea Ġenerali ta'kom u rajt li hemm l-esperti, hemm il-persuni, issa forsi nistaqsu eh, mistoqsijiet, is-sur kavata jixtieq jistaqsi mistoqsija. Eh, merci. Grazzi ħafna, Sur President u jiena nati meħba l president tal-organizzazzjoni ta'kom milli eh, għandi fiduċa kbira fija u niskuża ruħi mal-kollegi tagħhom għaliex jiena m'għandix l-istess esperjenzi tal-arfin espert tagħhom waqas kif iġibbu ruħhom bħala bnedmin aħna fi Franza nistaqsu l-istitut tagħkom se jikkontribwixxi għal simplifikazzjoni tal-liġijiet li ħorġu mill-istituzzjoni Ewropew Qorti tal-Ġustizzja u se taħdmu wkoll biex tissemplifikaw il-liġi Ewropea li hemm moviment sħiħ li qed jaqbad bħalissa fl-Ewropa biex jiżgura li l-liġijiet illi joħorġu mill-istituzzjonijiet u minn dawk illi qed jagħmlu l-monitoraġġ ikunu jiftemu u utli għalix jifmuhom ċittadini meta qabel mal-sitwazzjoni preżenti. Grazzi. Mela, jekk permetti li nieħdu żewġ mistoqsijiet oħra u mbagħad twiġbu għalihom il-kol flimkien sjefka. Grazzi ħafna Għalija huwa pjaċir kbir li nerġa' nara lil Dajana hawnhekk waqt laqa tal-Kumitat Juri alla volja issa għandha rwol differenti imma jiena kuntent ħafna li qed nerġa' jkolli kuntatt ma' ħaħdimna flimkien għal bosta snin u r-relazzjoni li, li kellna qabel eh, se servina anki fil-ħidma tagħna fil ġejjeni Mistoqsija konkreta fuq dan il-proġett inti spjegajtilna l-attivitajiet tal-istitut tagħkom. Jekk fimt Ewropew intom qegħdin eh, tfasslu viżjoni, viżjoni li għanda eh, tigwida l-politikanti, l-Unjoni Ewropea, eh, l-Kommissjoni, eccetera, biex ifasslu sew il-liġijiet. Issa din il-mistoqsija li nixtieq nagħmellek, mistoqsija marbuta mal-kooperazzjoni bejn il-rati Dan huwa proġett li qed jaħdem fuq l-istitut tagħkom, prinċipji transnazzjonali eh, skont regoli eh, Ewropej ta' proċeduri ċivili din hija analiżi tal-proċedura ta' armonizzazzjoni u proċeduri transfrontiera ċivili u din mistoqsija qed nagħmilha fil-kuntest preżenti il-prinċipju li qed nibbażaw roħna fuq u għal din kooperazzjoni bħalissem ir-rikonoxximent reċiproku, hemm applikazzjoni ta' deċiżjonijiet tal-rati kun min ikun li jkun l-istat membru fejn tkun eh, ittieħdet id-deċiżjoni. U jiena nixtieq nkun naf jekk fil-ftan il-proġett li qegħdin taħdmu fuqu nistawx nistennew xi azzjoni minnaħa tal-Kommissjoni se jkun hemm xi bidliet, xi emendi dwar fil-kuntest tal-kompet u taħsbu illi Eh, se tkun possibbli din l-armonizzazzjoni u nkella nistgħu nibbażaw ruħna fuq il-prinċipji eh, li bażajna ruħna fuqhom sissa permezz ta' rikonoxximent reċiproku. U eh, wara dak li qal sur Juncker. Huwa qal illi kien essenzjali illi inħallu ċerti kwistjonijiet fidejn l-istati membri u li kienem bżon kooperazzjoni bejn l-istati membri. Jina nishtiq nkun naf jekk dan u x'approċċ ġdid jew inkella xi analiżi li qed issir bħalissa biex tara x-soluzzjonijiet jeżistu u li ma jkun il-modell iktar effiċjenti. Signora Reja. Grazzi ħafna. Inti ħadd eh, l-opportunità illi tippreżenta l-ħidma tagħkom hawnhekk aħna bħala komitat tal-affarijiet legali qed nistennew illi il-prattikanti u l-esperti f'dan il-qasam joħorġu bi proposti sodi u affidabli u liġijiet tajbin ukoll. Jiena interessata li xinti semmejt il-qasam ta' digitalizzazzjoni u il-liġi Eh, fil gwarta ta' dak li jsir fuq l-internet issa f'dan il-qasam l-Unjoni Ewropea hija mill eh, trattat ta' Lisbona law bdiet eh, tagħmel ħafna proġetti ta' armonizzazzjoni fil-qasam tal-drittijiet ta' proprjetà intellettwali u wissa li bdejna nirriformaw il-Liġi Ewropea ta' Drittijiet tal-Awtur taħsbu illi ikunem eh, issibu mezz kif eh, tindirizzaw dawn id-diffikultajiet li qed naraw bejn għall-aċċess trasconfinali għal dawn ix-xogħlijiet u minn perspettiva legali dan jista' forsi ttejjeb it-trasparenza tal-liġijiet għall konsumaturi Grazzi. Tajjeb, mela issa indur lejn il-President eh, Wallace u l-kollegi tagħha biex iwieġbu l-mistoqsijiet eh, kif jixtiequ. Grazzi ħafna, Sur President, u grazzi u koll għal dawk il-mistoqsijiet li għamiltuli. Sur Kavada, jena u koll għet niħu gost nerġa narak u grazzi għal mistoqsija tijak. Waħda mir raġunijiet għal fejn l-istitut tagħna jeżisti huwa li aħna nixtiequ illi ntejbu il-liġi Ewropea dikija l-ideja eh, ekk għamel l-Istitut Amerikan Ekwivalenti eh, għal dawn l-aħħar snin u aħna ekk irridu namlu kol intejbu il-liġijiet Ewropej sabiex ikunu il-liġi tkun iktar aċċessibbli. Iva, dan huwa aspett importanti meta jiena kont hawnhekk kont qed naħdem fuq kont ħdimt fuq xi ħaġa li kienet tissejjaħ eh, taqsimi ta' ċittadini sabiex il-liġijiet ikunu iktar aċċessibbli għaċ-ċittadini ġifieri dak kollu li jista' jikkontribwixxi għal dan u eh, kif qalet Kristjana Vend ukoll ix-xogħol li aħna namlu mhux xogħol ta' kritika imma aħna sempliċement irridu infasslu abbozz ta' regoli li jistaw jintużaw, aħna maħniex li nikkritikaw, imma qegħdin nippruvaw nofru alternattivi uh, eh, tangibli għal liġijiet Ewropej aħjar floqsma illi aħna nidħlu fihom. Signor Svetka, grazzi għal mistoqsija li għamilt fuq il-proġett ta' proċedura Ewropea ċivili huwa proġett importanti huwa proġett li jena eh, jentuzjazmani ħafna u peress li aħna wkoll għandna it-tnej li aħna għandna interess fi Brussell wieħed forsi għalhekk din hija raġuni aħna qed nagħmlu dan il-proġett flimkien ma' Unidra li hija organizzazzjoni essenzjalment tal-istati membri. Huma jistaw jaraw il-benefiċċji li joħorġu mill set ta' prinċipji eh, għall-Europa dwar kif tista' taħdem proċedura ċivili dak li għattintu dak li għall il-Kummissarju per esempio dwar il-fiduċa eh, reċiproka fis-sistemi legali fil-pajjiżi tagħna. Imma ovvjament hemm xor iktar tekniku li jrid isir li jibni fuq Brussell wieħed fuq id-differenzi li jeżistu bejn is-sistemi legali tagħna f'termini ta' proċedura ta' xogħol kollu jrid isir sabiex imbagħad xi darba ikunu jistgħu jaħdmu aħjar flimkien. Għalhekk bħalissa aħna għandna grupp ta' erba' gruppi ta' ħidma komposti minn professjonisti legali differenti li jaħdmu fuq erba oqsma differenti u naħseb illi nista' ngħidilkom illi aħna kenna kuntatti mal-president ta' dan il-komitat u l-idea hija illi dawk il-gruppi ta' ħidma għandhom jiġu hawnhekk f'dan il-komitat aktar tard din is-sena diġà semma x-xahar ta' April imma ovvjament fl-aħħar mill-aħħar intom tridu tiddeċiedu meta sabiex dawn jippreżentalkom ix-xogħol li sar sissa. Imma jina naħseb illi jekk aħna jirnexxinna infasluhom dawn il-prinċipji Ewropej u eh, jaqbdu eh, fuq livell politiku jiġu aċċettati mhux biss hawnhekk fl-istituzzjonijiet imma wkoll fl-istati membri li hija li huma l-vantaġġi illi eh, ikonna e, organizzazzjoni bħal Unidra involuti, għalhekk forsi mbagħad nibdew naraw xi ftit progress fil-proċedura ċivili Ewropea. Dik hija l-viżjoni u nittama illi xi darba jkollna l-opportunità nerġgħu niġu lura biex ngħidulkom eh, x'ħareġ x'kien ir-riżultat tal-xogħol li għamilna fuq dak il-proġett. Issa, grazzi u għall għal-mistoqsija li għamiltuli fuq digitalizzazzjoni u id-drittijiet tal-awturi. Kolli ngħidlek illi dan mux il-qasam l-iktar nifem fih jena, imma nista ngħid illi aħna diġà għanna tim zaħir ta' rapporters illi għamlu rapport inizjali fu il-konsultazzjoni li għamlet il-Komissjoni s-sena li għaddit u din hija xi ħaġa li aħna vera nixtiequ illi nkomplu biha Eh, u jekk ikun hemm opportunità biex eh, l-istitut tagħna jkun involut fil-ħidma tagħkom aħna wkoll nkunu eh, kuntenti li intukom daqqat qid. Jiena se hawnhekk ma nafx hekk il-kollegi tiegħi jixtiequ xi jżidu xi ħaġa ma dak li għad jien. Iva, biex niġi lura għal prinċipji tal-ħidma tagħna Inti staqsejtinna jekk eh, nemnux illi eh, titlu ta' eh, drittijiet tal-awtur Ewropew ux it tweġiba Ma nistax najdu l-kom minissa xol għadu kif imbeda inħolo grupp ta' ħidma, dan se jaħdem fuq daw l-affarijiet il-membri ta' membri tal-istitut illi se jagħtu l-kontribut tagħhom u minissa ma nistgħux ngħidulkom se jkun ir-riżultat U din hija xi ħaġa li jiena nsib tassew affaxxinanti dwar dan ix aħna hekk naħdmu. Oh, everything that has to... Palma tafu da kollu li għandu xaqsa ma l-internet mandux frontieri, ma jarafx frontieri, għalek kull inizjattiva li tittieħed fl-Europa tiġi accettata madwar id-dinja. U għalek li għanna naħdmu ma l-American Law Institute u ma organizzazzjonijiet oħrajn bħal WIPO per eżempju, huwa essenzjali f'dan il-qasam. Mbagħad hemm problema oħra, id-data. Id-data inti tista' tniżilha minn min kull tista' tipprova taqta barra pajjiż billi taqtaw mill-internet. Imma xorta waħda dan huwa diffiċli għaliex dejjem um, eh, jeżistu programmi li jippermettilek tiżgiċċhom dawn il-programmi. Eh, eh, it-teknika teżisti. Għalhekk aħna qatt m'għandniex pożizzjoni għalissa li l-proposta tiegħek hija tajba imma aħna maħniex ċerti li għandna inresquha għalissa hemm bżonn li iktar riċerka u rridu naraw x'inhu jiġri barra mill-Ewropa. X'taħseb taħseb illi issegwuna l-oħrajn? Tajjeb jekk uh, tippermettulna għandna mistoqsija oħra sur Buda għandu mistoqsija. Grazzi, Signora President. Eh, u grazzi, Signora Wallace ix-xogħol li qed tagħmlu intom huwa xogħol tassew importanti għaliex Eh, xaħat għal li ħadd ma jista' jkollu il-verità assoluta u dak li propju qegħdin niddiskutu hawnhekk f'dan il-kuntest, dan il-kumitat, għadha aħna se se nistaqsuk dwar jekk intom ħdimtux fuq il-Ordni Ewropew dwar il-ħlas u wkoll eh, dwar it-talbiet iż-żgħar aħna qed niddiskutuhom dawn il-labbozzi. il labbozzi il hemm xi kollegi illi jixtiequ illi din il-proċedura eh, titneħħal kollox hemm min jaċċetta, imma bħalissa dej dibattitu dwar l-ammont minn meta tibda tapplika din il-proċedura. Jiena fost dawk li jaħsbu illi dan il-limitu minimu għandu għanna nolluħ sabiex ikun aċċessibbli għal l-ikbar numru ta' persuni ġuridiki jew legali illi jixtiequ jużawha Intom għamiltu xi studji dwar dan u x'taħseb dwaru dan is-suġġett? Inħossa lik li qed taħdem fuq dan id-dossier huwa wieħed importanti ħafna ma dak li se ngħidlek huwa dak simili għal dak li qalu l kollegi tiegħi aħna ma ħdimniex mod speċifiku fuq u jiena ovvjament għandi opinjoni imma ma jkunx sew li jiena ngħid illi l-opinjoni tiegħi hija dik tal jellaj, Jiena nista' ngħidlek biss illi fil-ġejjeni aħna ikolli ngħid illi sissa għadna naqra lura l-organizzazzjoni tagħna hija pjuttost ġdida. Aħna wkoll eh, stennejna ftit biex naraw kif kienet se tiżviluppa l-Kummissjoni u mbagħad biex naraw kif eh, nistaw natu l-aħjar servizz lilkom u lill-Kummissjoni u misni taktar aktar kmini meta wieġeb sur Svefka li il-Kummissjoni edha tifli x-xogħol qed nagħmlu fuq il-proċeduri ċivili qegħdin jattendu l tagħna qegħdin b'sebajnejn fuqna u għalhekk nittama illi ikunu wkoll lesti illi eh, jimplementaw xi ħaġa li toħroġ minn dan il-proġett. Jiena nista' ntik tweġiba personali għal mistoqsija tiegħek imma bħala ELI din mhix xi ħaġa li tħanna fiha b'mod speċifiku imma naħseb illi kun hemm elementi oħrajn li naħdmu fuqhom fil-ġejjieni nkunu nistgħu ntukom daqqatit. Grazzi ħafna għal dik it-tweġiba. Issa naħseb illi eh, intom irrispondejtu il-mistoqsijiet kollha illi sarulkom, professura uh, Vendahost, Signora Wallace, Sur uh, Siefan Erp, Grazzi tal-li ġejtu maħna unek illum u nittama li nerġaw narawkom għandu mux. Uh, we continue with... Inkomplu bil-punt numru 8 fuq l-agenda tana. Illum aħna għanna prezentazzjoni oħra għalix għanna l-onur illi nilqaw fosna il-Law Justice Voss li huwa eh, membru tal-Qorti tal-Appell tal-Ingilterra u ta' Wales u wkoll eh, mid divizjoni tal-Qorti Olja u għalhekk kwalifikat mhux ħażin biex ikellimna fuq bosta suġġetti speċjalizzati illi naħdmu fuq f'dan il-Kumitat eh, il-Liġi tal-Kumpaniji, il tal-insolvenza u eh, affarijiet bħal dawn. Illum se jkenninna dwar il-Network Ewropew ta' Konsilli għal Ġudikatura. L-ewwel president tiegħu kien Ruġi Berlinger eh, illi kien membru ta' dan il-Kumitat. Sur Vossa Kjoġbok. Grazzi, Sur President, grazzi tal-introduzzjoni tija kun it-tama li uh, tomx se tamlu li mistoqsijiet fuq dak is-suġġetti kollha li semmejt inti għaliex jiena llum nixtieq inqatta' ftit minuti jekk tippermettu li biex nispjegalkom x'jagħmel in-Netwerk Ewropew tal-Kunsilli għal Ġudikatura qed jagħmel bħalissa u x'joffri għal ġejjieni. L-ewwel qabel kollox li NCJ huwa netwerk istituzzjonali huwa kompost minn 20 eh, kunsill membru mill-ġudikatura minn 17 stat membru u 15 l-osservatur mill-stati membri illi mandomx kunsilli għal ġudikatura. Tminja minnhom huma f'dik il-kategorija u seba oħra huma minn stati eh, kandidati li għal istat mhumiex membri tal-Unjoni Ewropea u importanti li wieħed jifhem x'inhu kunsill għal ġudikatura u x'jagħmel għaliex dawn jiffurmaw parti importanti ferm tal-Kostituzzjoni tagħna. Kunsill jati il-protezzjoni illi kull stat demokratiku għandu bżonn għall-indipendenza tal-ġudikatura tiegħu u biex jipromovi l-istat ta' dritt. Dan ma jfissirx illi ma jistax ikollok ġudikatura indipendenti minar kunsill għal ġudikatura imma il- Kunsill ġudikatura jipprovdi dak li jiena nsejjaħlu modell Ewropew jew soluzzjoni Ewropea l-iktar effettiva sabiex jifret il-ġudikatura li tielet pilastru tal-Istat miż-żewġ pilastri l-oħrajn jiġifieri l-eżekuttiv u l-leġislattiv. Fil-fatt, il-Kunsill jisservi ta' buffer li jippermetti li sistema ġudizzjarja tkun ġestita b'mod indipendenti mill-istituzzjonijiet statali l-oħrajn li il-każijiet tagħhom forsi li mħadam l-inħalfin ikollhom jiddeċidu dwarhom. L-ENCJ tippermetti il-Kunsilja Ġudikatura tal-Unjoni Ewropea biex jidħlu f'dialogu maħsub biex jissaħħaħ u jtejjeb il-kooperazzjoni u l-fiduċa reċiproka bejniethom sabiex jippromovu l-aħjar prassi u jippermettu l-ġudikaturi madwar l-Unjoni Ewropea biex jagħtu ġustizzja f'waqta li tkun effettiva ta' kwalità għolja mhux biċċa xogħol faċli mhux segret illi dawn huma żminijiet li joffru sfida qawwija għal ċerti ġudikaturi anke fiħdan l-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea stess. Il-membri tal-ENCJ jaħdmu flimkien biex ittejbu is-sistemi tal-ġustizzja kollha ħadd mu eh, mħalli barra li e NCJ tiffaċilita l-interazzjoni bejn il-ġudikaturi tal-Europa, teġġeġ il-kollaborazzjoni, tistimola l-iskambju l-implementazzjoni tal-aħjar prassi, sabiex pass pass nistaw noħolqu kultura komuni eh, ta' eh, ġudikatura Ewropea. Għal dan il-għan hemm bżonn li nidentifikaw nipromuovu valuri għanijiet u prassi komuni. L-attivitajiet ta' l-ENCJ issaħħu il-mod kif jaħdmu il-konsilli u l-ġudikaturi iġelom jifu l-xurxin aħjar F'dawn l-aħħar snin, il-Project Teams tal-ENCJ faslu standards minimi fuq sma bħal etika ġudizzjarja, il-ħatra u l-promozzjoni tal-imħalfin, riforma ġudizzjarja, l-evalwazzjoni u e, eh, l-immovibilità tal-imħalfin fiduċa pubblika tal-imħalfin u fiduċa reċiproka bejn il-ġudikaturi. Din is-sena hemm proġett fuq l-standards ta' disċiplina ġudizzjarja dan huwa suġġett importanti ferm kemm fl-Unjoni Ewropea kif ukoll fl stati li huma kandidati biex jidħlu fl-Unjoni Ewropea għal din ir-raġuni li NCJ hija wkoll interessata f'taħriġ ġudizzjarju li kooperaw b'mod attiv ma' l-JTN, e il-Network Ewropew ta' Taħriġ Ġudizzjarju jiena uh, issa Eh, il-president tal incj u mux biss ħerqan li noħroġ bi standards imma fil-pass li mess eh, irridu naraw illi dawn l-standards jiġu implementati. Nittama illi fil-futur aħna se nisħu fuq l-implementazzjoni tal-standards u tal-aħjar prassi u linji gwida sabiex intejbu is sistemi tal-ġustizja billi nimxu skont dawn l-standards. F'dawn l-aħħar snin aħna ħaddimna sistema fejn konsilli membri u osservaturi jistaw jitolbu lajnuna minant li CJ meta ikun qed jiffaċċaw xi diffikultajiet partikolari. Din hija sistema li ntużat minn bosta konsilli da fi Slovakkja, f'Bosnia Herzegovina u dan l-aħħar ukoll fl-Albanija. L-ENCJ bħalissa u koll huwa involuta t-tini sena konsekuttiva fi proġett ambizjuż li jrid jiżviluppa u jimplementa indikaturi għall-evalwazzjoni tal-indipendenza u responsabilta tal-ġudikatura fl-Istati membri. Aħna issa qegħdin noħolqu gruppi ġkejknin ta' dialogu komposti minn erba' membri u osservaturi bil-ħsieb illi nfasslu soluzzjonijiet sabiex intejbu is-sistema tal-ġustizzja eh, fil- qassam fejt tkun ma tkunx qiegħda taħdem bl-aħjar mod possibbli sistemi eh, ġudizzjarji u l-konsilja ġudikatura mhux dejjem ikunu ħerqana illi jiflu u jitħlu f'dawk il-loqsma li ma tantx qed jaħdmu sew fis-sistemi tagħhom li NCJ jipromovi wkoll ġustizzja f'waqta u ġustizzja effiċjenti. Id-dewmin bħalma nafu huwa ladu tal-ġustizzja u l-istaġnar huwa xi ħaġa li lilna tħassibna ħafna li NCJ ukoll jorganizza seminars reġjonali bil-ħsieb li jsibu soluzzjonijiet għal dawn il-problemi f'dan l-aħħar snin li NCJ kooperat mod attiv mal-DG Ġustizzja dan frabta mal-Justice Scoreboard. Aħna iffokajna fuq eh, li profdu il-garanziji strutturali għall-indipendenza ġudizzjarja. Naħseb illi il-DG Ġustizzja kisbet assistenza minn li NCJ sabiex imbagħad l-scoreboard irnexxa u l-ENCJ ukoll appoġġa l-isforzi li għamlet il-Kommissjoni f'dan ir-rigward. Huwa x-xogħol ta' sistemi nazzjonali ta' eh, ġudizzjarji li jippermettu li ċittadini iħadmu id-drittijiet legali tagħhom. L-indipendenza tal-ġudikatura u sens ta' responsabilta huma essenzjali jekk dan eh, ċittadini se jkunu jistgħu jagħmluh. Minajrom l-applikazzjoni xirqa tal-liġi tal-Unjoni Ewropea se tkun imxekla u ċ-ċittadini ma jkunux jistgħu jsibu rimedji effettivi direttivi li huma minquxa fil-Karta ta' Drittijiet Fondamentali Għalġejjeni, il-vizjoni tagħna huwa li nipromuovu eh, il-mod kif jaħdmu is sistemi tal-ġustizja tal-Unjoni Ewropea, il-politikanti ċittadini u mħalfin il-koll jirrikonoxxu l ħtieġa għal indipendenza reali tal-imħalfin sens ta' responsabilta minnaħa ta' sistemi ġudizzjarji, in-nuqqas ta' trasparenza li batu minna ħafna sistemi ta' ġustizzja u nuqqas ta' finanzjament mumiex se jkunu tollerati. Bosta eh, l-edukazzjoni, lim u taħriċ tal-pubbliku u tal-ġudikatura huwa essenzjali jekk aħna rridu li s sistemi tal-ġustizja joffru servizz aħjar li ċittadini li qegħdin hemmhekk biex jaqduhom. Jiena bħala president tal-dan il-network herqan illi intejjeb il-kooperazzjoni ta' dan il-network ma' l-istituzzjonijiet Ewropej. Irrid niprofa niżgura li l-politikanti, il-membri tal-parlament, imħalfin u konsilli għal ġudikatura il-kol mixin fl-istess direzzjoni. Bħala l-unika uh, network ġudizzjarju tal-Unjoni Ewropea li huwa tassew istituzzjonali li NCJ għanda tkun fuq il-linja ta' qoddim sabiex ittejjeb l-standards tidentifika l-problemi li jiffaċċaw il-Kunsilli madwar l-Ewropa u l-problemi li jiffaċċaw is-sistemi tal-ġustizzja tagħhom biex jippromuovu soluzzjonijiet ġenwini u effettivi. Naħseb illi diġà eh, inħass l-effett tal-ħidma tagħna imma bl-appoġġ u l-assistenza ta' dan il-Kumitat u l-Parlament se jkunu nistgħu naħdmu iktar biex intejbu il-kwalità tal-ġustizzja madwar l-Ewropa Fl-aħħar net in-netwerk u l-membru tiegħu ukoll jistgħu joffru lill-istituzzjonijiet Ewropej perspettiva ġudizzjarja fuq kwistjonijiet legali u ta' natura oħra li effettwaw l-amministrazzjoni tal-ġustizzja u f'dan ir-rigward aħna qegħdin insegwu b'interess ix-xogħol li qegħdin jagħmlu l-kollegi tagħna fl-Istitut Ewropew tal-Liġi LI ili mod partikolari dak il-proġett illi uh, jixtieq li jiżviluppa kodiċi ta' proċedura ċivili Ewropew. Jiena less sur President illi nwieġeb għal mistoqsijiet li jista' jkollkom u dwar l-insolvenza, drittijiet tal-awtur u aspetti oħrajn tal-karriera uh, li kelli qabel, fortunatament m'għandniex ħin biex nagħmluhom dawn il-mistoqsijiet. Uh, thank you, Lord Justice, for your, for your kind presentation. Grazie ħafna tal-kontribut validu tijak, li fejrejtna mux biss l-importanza ta' xol tijak, imma u il-potenzjal illi inti tista' toffri lil din l-istituzzjoni. Jina u koll kontent li għet nisma illi intom tistaw tkopru daqstant oqsma ta' liġi fej aħna interessati fjom u xtaqt illi il-membri ma jistaqsux dwar uh, dawn l-qosma kollha li għamilt referenza li imma jisaqsuk relatat mal eh, prezentazzjoni tiegħek is-Sur Karim. Fil-fatt mhix mistoqsija. Xtaqt eh, nesprimi kamin kontent li qiegħda jgħat hawnhekk magħna aw forsi jekk tiftakar sew l-aħħar darba li tqajna kien fi Islamabad fil-Pakistan fejn inti kont qiegħed twetta xogħol essenzjali ħafna fisem il-ġudikatura u xtaqt inseraħlek moħħok illi fil ta' dan il-komitat f'dan il-parlament inti ser issib l-aqwa kooperazzjoni minna ħatana u tista' seraħ fuqna bħala msieħba xirqa sabiex nbuttaw l-qoddim l aġenda illi inti qegħdin taħdmu fuqha. No other questions from the members? Labda mistaqsija oħra minna tal-membri. Issur sur Malinja Grazzi ħafna, jina xtaqt uh, nistaqsik mistaqsija. Kif tistaw tirriformaw il-ġustizzja? Fl-Unjoni Ewropea titkellmu dwar iktar minn riforma nitkellmu fuq uh, li modernizzar tas sistema kif nistgħu nadattaw din għal bżonnijiet għal ħtiġijiet tad demokrazija u neħdu konsiderazzjoni wkoll l-iżviluppi fir-rigward tal-ekonomija u ċittadinanza. Għandek soluzzjonijiet totalment differenti f'kull stat membru kif jista' jkun illi eh, napplikaw il-ġustizzja. il ġustizzja xinu l-paradigma ta' imħallef li jista jamministra ġustizzja f'stat membru partikolari? Jista imħallef ikun ta' ċertu età għal 26-27 sena li għadu ħireċ mill-iskola Jew għandek bżonn l-esperjenza, għandek eh, bżonn tkun taf xin il-ħajja, l-maturità, responsabilità, illi tista' l biss l-esperjenza twila professjonali. Minnaħa l-oħra l-amministrazzjoni tal-ġustizzja, fosta manka fil-pajjiż tiegħi, huwa poter sovran. Hemm l-element tas sovranità tal-istat membru fej l-imħalfin u l-prosekuturi jitħadmu b'tali mod illi eh, huma parti minn xi trade union, jistgħu jagħmlu strikes, etc. Dan kif jista' jkun kompatibbli ma' situazzjoni fej qed ngħidu li l-ġustizzja għandha tmur lil lin minn dan il-konflitt eh, ta' interess li jeżisti f'bosta sitwazzjonijiet mod partikolar fej kollok eh, l-organizzazzjoni ta' dawn l-imħalfin permezz ta' trade union. Ma nafx kif jista' jkollok eh, distinzjoni sabiex dawn il-poteri jkunu mifrudin fihom infushom. Jien għandi Eh, esperjenza eh, bħala eh, avukat, anka President tal-Assoċjazzjoni Portugiża u fl-esperjenza li għandi jiena f'pajjiżi f'wasta pajjiżi oħra Ewropej. Huma ħafna li huma interessanti li jifirdu l-politika minn ġustizzja, ma f'ħafna mill każijiet nispiċċaw naraw il-ġustizzja li tiġi politiġizzata. U Qed naraw issa il-ġurisdizzjoni tal-politika. Jidher li sistema ġuridika s-servi l-interess dirett tal-partiti politiċi. Ma nafx li ma soluzzjoni tista tissuġġerixxi għal din is-sitwazzjoni jekk inti bħali tħoss li din hija problema. M'għandix iktar mistaqsijiet. Grazzi ħafna naħseb illi it-tweġibiet <laughs> Nasab jihdu li xi satej u nos biex inweġibhom u għalek se il-provanzan fil-qosor. Kif tista' tirriforma l-ġustizzja fl-Unjoni Ewropea? Tweġiba naħseb li eh, ftit ftit għaliex ruma ma bniex ġurnata u fej kollok sistemi ġudizzjarja fil-pajjiżi differenti li jaħdmu fl-imkien permezz ta' dan jistaw jitalmu minn xulxin u anka jsaħħu il l-aspetti pozittivi mis sistemi ta' xulxin naħseb li rasaqt punt importanti meta tanti suġġerejt li wieħed għandu wkoll ħares lejn l-iżvilupp ta' l-ekonomija. Il-punt li jiena dejjem resa u li nħos li huwa kruċjali li wieħed jifhem huwa li l-ebda unjoni ekonomika ma tista' tkun ta' suċċess mingħajr ma jkollha Eh, sistema ġudizzjarja li ikollhom anka fiduċja fija iċ-ċittadini tagħha. U forsi dan l-aspett huwa aktar importanti minn ekonomija li tkun sejra tajjeb huwa importanti li anka l-ċittadini tagħna nurruhom milli għandna sistema ġudizzjarja li qed titħaddem tajjeb f'kull stat eh, għaliex inkella se nisofronka eh, ekonomikament. ħafna nies madwar l-Ewropa jħossu li hemm differenzi kbar bej sistemi ta' liġi komuni jew dik ċivili jew sistemi differenti illi li bl-ebda mod huma kompatibbli. Jina nara totalment differenti. Kull sistema ġudizzjarja għandha l-istess għan, l-istess ambizzjoni li twettaq ġustizzja li l-kuċċadin f'kull f'dak il-pajis jekk ix eh, qasam ċivili, kriminali, amministrattiv, ecc. U lan huwa wieħed komuni li forsi konna approċ differenzjali jieħu li kollu eru forsi kemm xejn differenti. Il-fatt huwa illi hemm ħafna lok illi eh, nilħu l-istess qan, permezz ta' differenti. U naħseb illi anka l-fatt li studjajt sistemi differenti, mhux biss fl-Ewropa ma fuq livell globali nħoss illi s-sistemi ġudizzjarji fil-fatt mhumiex daqstan differenti meta wieħed inneħħilhom il-xinxilli kollha għalhekk inħoss li fejn għandek imħalfin illi huma eh, imħarġa tajbin, professjonali u naħseb anka f'pajjiżi l-imħalfin huma tal-età tiegħi. Hemm il-kwistjoni wkoll ta' trade unions ta' l-imħalfin li f'ċertu pajjiżi huma b'saħħithom ħafna, però anka f'netwerk istituzzjonali bħal tagħna aħna qed hemm sabiex naċċertaw illi ikun hemm l-indipendenza meħtieġa u anka l-responsabilità favur iċ-ċittadin. Ovvjament, l-imħalfin għandhom ikollhom lok fej jesprimu il-tassi personali tagħhom imma imxejna li lil minnem qed naraw infrastruttura fih dan is-sistema illi sservi lil pajjiż u lil istat u aħna rappreżentanti ta' dan it-tip ta' dan it-tip ta' approċċ biex norbat ma l-ewwel mistoqsija tiegħek, naħseb iva tista' tirriforma il-sistema ġudizzjarji fl-Ewropa. Naħseb li ser jittejbu u jkunu iktar konfidenti, iktar fiduċjużi lej xurxin. Jina nisa fiduċjużi li il eh, sistema ġudizzjarji fl-Ewropa ser jittejbu u ser eh, jemnu iktar f'xurxin. Ekka kif inu il-rwol um, tiegħi bħala president ta' dan il-network. Grazzi ħafna, naħseb li m'hemmx uh, mistoqsijiet oħra. Grazzi ħafna tal-li onorajtna bil prezenza tiegħek. U ninsab ċert illi ser nużaw il-potenzjal ta' dan il-network uh, fil-futur qarib. Grazzi ħafna tal-li kont magħna. Uh, the following point is in camera. Il-punt li jmiss huwa in camera u għalhekk dak kollha illi m'għandhomx id-dritt li jkunu flaqa eh, in kamera sabiex joħorġu mill-kamera jekk joġobhom.